Good afternoon and welcome to this hearing. Uh, I'll uh, ask everybody to try to... Wara nofsinari tajab, mela nishtiq nitlob il-kulħat sabiex isibu postkom. Kif ukoll nixtieq nfakkar il-kulħadd li għandna l-interpreti u għalhekk tistgħu tissimgħu l-interpretazzjoni iżda ovvjament nixtieq nfakkar lil kulħadd li jitkellem sabiex l-interpreti jkunu preċiżi tajjeb li titkellmu bil-mod u mod ċar. Dear speakers, it's a pleasure to welcome you to this hearing on the new arrangement. Kellima mm, membri Nħugos nil-għakom għawek għasmiħ ta' dan l-arranġament il-ġdijt il-skut ta' privatezza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għal trasferimenti kummerċali ta' data personali tal-Unjoni Ewropea lejn l-Istati Uniti. Fis-6 ta' Ottubru 2015, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja iddikjarat li id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 26 ta' Lulju tal-2000 fuq l-adekwatezza ta' l-Safe Harbor tal-Istati Uniti ma kienx validu. U dan fuq il-bażi li ma sigurax biżejjed protezzjoni ta' suġġetti ta' data mitluf mill-artiklu 25 ta' Direttiva 95/46/EC fit dawl tal-artikli 7 u 47 tal-Karta Funtal Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. fid ta' frar, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Uniti, il-Departiment tal-Kummerċ, laħqu frame politiku fuq għafas ġdijt ta' skambju transatlantiku għal-data personali għal-skopijiet kummerċali. Ġifiri, l-skut ta' privatezza tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li jekk jiġi adottat jieħu post id-deċiżjoni invalidata tal-Safe Harbor il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni ta' adotta deċiżjoni tiddikjara livell adekwat ta' protezzjoni għal dan l-arranġament wara li konsultat il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 il-EDPS u kisbet opinjoni tal-Komitat skont artiklu 31 tad direttiva Dan ismiħu opportunità nisimaw l-opinjonijiet tan negozjaturi l-autoritajiet ta' ħarsin ta' dejta u l-esperti. Din dan ismiħ huwa imxandar fuq l-internet. Mela, l-ewwel sessjoni in-negozjaturi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jkun l-ewwel panel. Biex aħna nifmu mod tajjeb il-skut ta' privatezza il-ġdid il-żewġ negozjaturi ewlenin il-Viċi President Ansip u il-Kummissarju Jurova kif ukoll il-Dipartiment tal-Kummerċ tal istati Uniti Eh, ġew mistiedna biex jikunu prezenti f'dan il-panel biex jaqsmu maħna l-opinjonijiet tagħhom. Sfortunatament il-Viċi President Ansip il-Kummissarju Jurova ma ma ċetawx l-invit. Kummissjoni se tkun rappreżentata ma' Sinjura Astola, Dirtur Ġenerali ta' Digi Justice Sur Fonseca Morillo, il-Deputat Dirtur Ġenerali ta' Digi Justizia u Sur Carelli, il-Kap ta' Data Protection f'Digi Justizia. Mela, għaddi l-kelma l-ewwel li żewġ negozjaturi, iġifieri, Kummissjoni Ewropea kif ukoll id-Dipartiment tal-Kummerċ Amerikan. Mbagħad wara dan l-ewwel panel ħajkun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet sa l-24 u bħalma ġi maqbul fost il-gruppi politiċi il-dawn il-moderatajt ħajġu segwiti, mela, l-ewel net, membru ta' kull grupp politiku ħajkollu minuta biss biex jisaqsi minut biex jisaqsi mistoqsija u mbagħad żewġ minuti tweġiba minn il-kellima. Nixtieq nitlobkom li insegu din il-modalità mod strett sabiex nippermettu lil kelliema li intervjenu u l-wieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Imbagħad, jekk ikun fadal il-ħin, niftaħ id-diskussjoni l membri l-oħra għal mistoqsijiet li wkoll ikunu ta' minuta qabel ma ngħaddu għal panel jmiss tal-ewwel sessjoni. Mela, ħanaddi il-kelma lis-Sinjura Astola li għanda l-kelma fissem il-Komissjoni Ewropea u nitolbok madux aktar minn kwarta fl-intervent tijak. Honourable members, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to present the... E- Grazie ħafna tal-istudentuli biex inkun prezenti għawek fuq dan l iskut ta' privatezza. Il-negozjati mal-imsiħba tan Amerikani muġdejem kienu faċli, imma frar li għadda, aħna irnexilna naqblu fuq qafas ġdid li kien aktar b'saħħtu. Dan il-qafas għandu bħala li jagħti is-salvagwardji neċessarji li garantixxu li ċittadini tagħna id-dritt fundamentali tal-ħarsien tad-dejta personali tagħhom u fl-istess ħin jippermettu li din id-dejta eh, tmur minħal l-oħra tal-Atlantiku. L-iskut ta' privatezza huwa parti minn sforz usa u ikbar biex jerġa' jagħti il-fiduċja l dawn il-flussi servizzi transatlantiċi ta' data wara rivelazzjoni ta' Snowden fl-2013 tinkludi wkoll l-adozzjoni ta' riforma ta' ħarsin ta' data kif ukoll l-adozzjoni tal-ftehim umbrella. Il-ftehim tal-skut ta' privatezza ġi eh, negozjat fuq żewġ linji ta' gwida. L-ewwel net il-rakkomandazzjonijiet tal-Novembru tal-2013 fuq kif nistaw insaħħu l-iskema antika ta' Safe Harbor kif ukoll il-kriterji li fissat il-Orti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha bħalma forsi rajtu id-deċiżjoni ta' adekwatezza u l-annessi tagħha li ġew eh, meħlu l-inħarġu ġimgħa huma setta dokumenti eh, valur hemm aspetti dettaljati tal-iskut li jridu jiġu evalwati kollha kemm huwa flimkien. Aħna ħdimna fuq erba' oqsma ta' titjib meta mqabbel mal-Safe Harbor ta' qabel obbligi b'saħħithom, anzi iżjed b'saħħithom li E, permezz tagħhom il-kumpaniji jistgħu jagħmlu użu ta' data kif ukoll monitoraġġ ta' konformità ma' dawn l-obbligi. Dik hija fuq l-operazzjonijiet minn jum għal ieħor. It-tieni impenji ċari u bil-miktub tal-limitazzjoni u salvaguardi li huma applikabli f'każ ta' aċċess ta' data minnaħa ta' autoritajiet pubbliċi. Din hija l-ewwel darba li aħna irnexxilna niksbu xi ħaġa bħal din minnaħa tal-Istati Uniti. Tielet punt. L-istabbiliment ta' mekkanizmi ta' eh, redress komprensivi b'mod partikolari biex nassikuraw li kwalunkwa ilment tal-individwi jiġu investigati kif suppost u solvuti. U rabba punt il-proċess dinamiku tal-implementazzjoni ta' din dan l-iskut. Għal-prezentazzjoni tal-lum ħankunet nifoka fuq li zjed elementi importanti. U ħanenfasizza xi aspetti li juruna kemm tbedna mis-Safe Harbor ta' qabel. Dewenet, għanibda bl-operazzjoni minn ġurnata għall-oħra ta' kuljum tal-iskut ta' privatezza issa hija ibbażata fuq prinċipji aktar dettaljati u aktar trasparenti tal-privatezza. Il-qafas ta' privatezza issa jinkludi Kundizzjonijiet aktar stretti u kundizzjonijiet ta' responsabilizzazzjoni fuq dawn trasferimenti l-qoddim. Dan għandu xieqsa ma' kazijiet fejn il-kumpanija tal-sku ta' privatezza jibat id-dejta l-parti terza, per eżempju, għal sottoprocessar. Is-safe harbor li kena qabel kienet ġiet kritikata minħabba ir-reġim dajjef ta' dawn il-onward transfers u kien maħsub li din seta' kienet loophole li tintuża biex nevitaw ir-regoli ta' ħarsin ta' dejta tagħna sta din ir-ranġajnija. Sabiex il-protezzjoni li kellna permezz li għandna ta' permezz ta' dan l-iskut ħajsegwi id-dejta. Isegwi dejta tmur fejn tmuru min jipproċessaħu fl-istess ħin ir-responsabilità tibqa' mal-kumpanija tal-iskut ta' privatezza. Par rezultat ta' dan, l-individwu ħajkollu biss interlokutur wieħed f'każijiet meta jkun hemm kwistjoni ta' nonkonformità potenzjali. U fid-dinja fejn il-bidla fil-proċessi isir dejjem aktar komplikata, din hija xi ħaġa importanti ħafna. Ovvjament, is-saħħa ta' dawn il-kundizzjonijiet tiddependi wkoll fuq kemm jiġu fil-fatt infurzati. Għalhekk aħna saħħaħna b'mod sinifikanti l-amministrazzjoni ta' kuljum u l-lassa ta' din il-proċedura U mod partikolari rajna li supervizjoni ma tkunx biss reattiva imma anka proattiva. Mod partikolari il-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li amministra il-diskut fit tal-privatezza fl-Istati Uniti għandu aċċess ta' monitoraċ rigorus u regolari ta' kif il-kumpaniji konformaw mal-qafas, mhux biss meta jiċċertifikaw l-iskemi imma fiċ-ċiklu kollu kemmu tal-parteċipazzjoni tagħhom. Dan iwetta u kol revizjonijiet ta' konformità speċifiċi tal-programm. Jew inkella meta xi individu tal-Unjoni Ewropea jagħmel il-ment. U dan kollu huwa differenti ħafna mill-passat. Meta aħna kellna biss verifika ta' tick the box għabbażi ta' dak li l-kumpanija jgħidu l-Dipartiment. Minn barra dan l-impen tal-kumpanija ħajkun eh, jista' jiġi imsaħħaħ mill-Kummissarju eh, tal-Kummerċ Federali. Dawk il-kumpaniji li ma jżommux ma dawn il-prinċipi jista' jkollhom sanzjonijiet għal prassi ta' kummerċ mhux ġusti. U dan ifisser li ħanaraw aktar infurzar fuq prinċipi aktar b'saħħithom ta' privatezza. It-tieni qasam ta' titjib fejn kellna titjib kellu x'jaqsam ma' salvagwardji meta nitkellmu fuq is-sorveljanza minnaħa ta' intelligence u aġenziji ta' intelligence Amerikani. Din ovvjament kienet kwistjon li kienet fil-qarba ta' sentenza tal-qorti. U din kienet xi ħaġa li aħna wkoll konna identifikajna fl-2013. Aċċess iġġeneralizzat għad-data għal skopijiet ta' sigurtà nazzjonali mhijiex xi ħaġa aċċettabbli. Aħna fukajna ħafna mill-isforzi tagħna fuq dan U palma tistaw timmaġinaw din ma kienieċ diskussjoni faċli. U is-sentenza tal-qorti femet li din kienet meħtieġa minn perspettiva tal-liġi tal-ħarsin tad-dejta. Aħna nixinna niksbu assigurazzjoni ċara l rajna bħala minnant il-gvern tal-Stati Uniti li għacċess mill-autoritajiet eh, tal-Stati Uniti ta' data personali trasferit mill-Europa għal-Stati Uniti ħajkun limitat għal dak li huwa meħtieġ u proporzjonat. U dawn il-limitazzjonijiet japplikaw għal kull forma ta' intelligence meta l-data personal diġa tinsab fl-Istati Uniti u nkella għada fi transitu. Per eżempju, permezz tal-cables transatlantiċi. U din hija differenti ħafna mis safe harbor li kellna qabel li hekk kif ikkritikat mod tajjeb il-Qorti tal-Ġustizzja ma kienet tinkludi xej fuq aċċess għas-sigurtà nazzjonali. U anka jekk is-sistema legali tal-Istati Uniti ma tużax il krim necessity jew ikella proportionality, proporzjonalità u bżonn, għandna nsibu dawn il-prinċipju fil-politika ta' tailoring u targeting li ġew introdotti fir-riformi ta' intelligence li ġew imnedija mill-President Obama f'jannar tal-2014. Mod partikolari, il-politika presidenzjali, il-direttiva ta' politika presidenzjali, eh, il-PPD 28 u il-lat tal-libertà tal-Istati Uniti. Hemm dokumenti mill-Gvern tal-Istati Uniti li issa huma propju parti minn dan il-pakket u dawn ikomplu jibnu fuq dawn l-iżviluppi addizzjonali fil-liġi tal-Istati Uniti japplikaw dawn is-salvagwardji u l-ambitu tagħhom. Mod partikolari, Il-Gvern tal-Istati Uniti jagħti assigurazzjoni li l-Aġenziji ta' Sigurtà Nazzjonali mhux ħaj jinvolvu ruhom f'sorveljanza tal-massa bla ebda diskriminazzjoni u li dejjem ħaj prioritizzaw il-ġabra immirata ta' dejta fuq il-ġabra bla diskriminazzjoni ġifiri kollox raqqa. U meta din il-ġabra ta' formazzjoni miex possibli għal raġunijiet tekniċi u operattivi u anka jekk fil fat xie ikunem hemm xi każ li ikunem hemm bżonn eh, li tinġabar id-dajta fil-massa din ħadd tinġi permessa biss għal skopijiet speċifiċi. Minn barra dan, dan l-aċċess nifsu ħajkun immirat għaliex l-autoritajiet rridu jkollhom ċertu eh, mistoqsijiet jew inkella jużaw ċertu termini. Imbarra dan salvagwardja l-individwi, per esempio minimizzazzjoni tal-periodi eh, ta' zamma u koll japplikaw għal persuni li mhumiex fl-Istati Uniti u hemm sistema komprensiva ta' kontrolli dwar l-iskopijiet, il-ġbir u anka l-użu ta' data u l-persuni li huma awtorizzati li kollhom aċċess. Għaliex anka jekk il-ġbir fil-massa xi kultant jiġi permess, it-total ta' dawn il-limitazzjonijiet u salvagwardji jfissru li m'hemmx ġabra bla limitu u aċċess bla limitu U fil-fatt il-qorti da li sabet li kien qed jikser eh, il-karta il fil-kas li semmejt. U il-ġbir tal-massa huwa differenti mill-wieħed jiġbor data blajbda limiti jħin kollu. Tillet net aħna eh, fassalna sistema fejn kull eh, il-ment individwali ikollu segwitu u jiġi indirezzat u dan huwa rekwiżit ewlieni taħt l-Unjoni Ewropea liġi tal-Unjoni Ewropea ma ma kienx assigurat taħt is-Safe Harbor. Fil-qasam kummerċjali, il-kumpaniji issa għandhom skadenzi ċari irridu jwieġbu fi żmien 45 ġurnata biex iwieġbu lil min qed jagħmel l-ment. Minn barra dan issa l-individwi għandhom aċċess għal ADRs l-aħlas u għandhom Aċċess għal din it-tip ta' riżoluzzjoni, mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni alternattiva hija huwa titip tajjeb ħafna fuq sistema ta' qabel. Individwi jistgħu wkoll jieħdu l-elementi tagħhom qudiem eh, l-awtoritajiet ta' eh, dħarsin ta' dejta nazzjonali tagħhom li jistgħu jirriferu l-elementi l-Kummissjoni Kummerċali għall investigazzjoni u riżoluzzjoni mod partikolari hemm proċess ċar u skadenza ċara ta' design ġurnata fejn il-Departiment tal-Kummerċ irriti iwieġeb l dpas meta waslu il-ment minn individu partikolari. Saħarnet, jekk il-kas ma jġiġ solvut permezz ta' dawn il-possibiltajiet, l-individwu, ċittadin tal-Unjoni Ewropea, jista' bħala l-aħħar resort jista' juża il-panel tal-iskuta privatezza li jista' iwassal għal deċiżjonijiet E, vinkolanti. Jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn dawk li qegħdin waslu lil ment minnaħa tal-Unjoni Ewropea e, il-każ tagħhom ma jiġi solvut, imma issa dejjem hemm rimedju għall-individwi kemm f'azzjoni e, barranija kellha nuqqas ta' azzjoni minnaħa tal-barranin. U dan il-panel huwa mekkaniżmu ġust ta' bażi ta' regoli li jqisu bisħiħ li situazzjoni speċifika fejn min qed jagħmel l ment huwa individwu u qed jiffaċċa kumpanija mill-naħa l-oħra. Per eżempju, l-ispejjeż tal-arbitraġġ mhux ħajkollhom jitħallsu mill-individwu, ħajkollhom jitħallsu minn font li ħajjiġi finanzjat mill-kumpaniji tal-isku ta' privatezza u l-individwi jistgħu jirċievu wkoll għajnuna minant l-awtoritajiet tagħhom tal-ħarsin tad-dejta biex ikun jistaw il-ħejju l-kas tagħhom. Issa dwar ridress ġudizzjarju, ċertament din hija xi ħaġa limitata limitata fl-Istati Uniti ma mhux biss anke fl-Istati Membri kollha, għalhekk aħna nixtiequ li konna mekkaniżmu ġdid ta' redress biex ikun hemm ikun jistgħu waslu anka il-menti fil-qasam ta' sigurtà nazzjonali. Fil-qafas il-ġdid, l-Istati l-Istati Uniti ħajħol u mekanizmu ta' persuna ombudsman, eh, ta' ombudsman li ikun indipendenti mill-servizzi ta' intelligence nazzjonali. Din il-persuna ikolla l-obbligu li tassigura li min qed jagħmel l-ment jew il-mistoqsijiet li jsiru mill-individwi ħajkollhom segwitu. U l-ombudsman jew l-ombudswoman ikollu jwieġeb eh, eh, fil-ħin eh, għal dawn il-menti jew inkella il-mistoqsijiet. U irrit ikun jaf li il-non tkun ġiet mwieġba u solvuta. Il-ombudsman ikollu jirċivi bizzejiet informazzjoni. Kem għal dak li għandu x'jaqsam l-investigazzjoni tkun saret kif ukoll konformità ta' l-autoritajiet rispettivi ta' intelligence. U dan il-mekkanizmu jinkludi kollox, jinkludi id-data kollha, kull tip ta' trasferiment u mhux biss data li huma trasferiti taħt l-iskuta privatezza. Jiena naħseb li hawnhekk qed naraw kisbiet kbar u xej bħal da ma eżista taħt is-safe harbor li kien qabel. U raba aspett li nixtieq niżamina huwa il-mekkaniżmu ta' reviżjoni annwali. Aħna ħankunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ regolari tal-funzjonament tal-aspetti kollha tal-iskut ta' privatezza, inkluż il-kwistjoni ta' aċċess minn awtoritajiet pubbliċi u aħna ħan verifikaw jekk l-impenji u xħajġu hemm x'konformità magħhom u jekk l-istituzzjoni tu mhux jaħdmu kif suppost. Kummissjoni u Dipartiment tal-Kummerċ ħaj jagħmel dan l-eżerċizzju permezz ta' reviżjoni annwali konġunta u minn barra dan involvu l-awtoritajiet tal-ħarsin tad data nazzjonali kif ukoll l-esperti ta' sigurtà nazzjonali tal-Istati Uniti kif ukoll l-Ombudsman e kif ukoll hemm bżonn. L-informazzjoni tinġabar waqt ir-reviżjoni tippermetti li l-Kummissjoni sabiex jagħmlu evalwazzjoni ta' sitwazzjoni u jirrapportaw lill Parlament Ewropew u lil Kunsill. Din ir-reviżjoni kontinwa ħadd tassigura li s-sejba ta' adegwatezza mhix miżura ta' darba, anzi d-deċiżjoni tagħna ħadd tkun dokument ħaj li jekk ikun hemm bżonn jiġi adottat eh, fid dawl ta' żviluppi fl-Istati Uniti għalek il-Kummissjoni ħatitlob l-opinjoni wkoll ta' l-NGOs u tal-partijiet interessati. B'differenza mir-reġim ta' qabel, l-abbozz tal-deċiżjoni tagħna issa tinkludi wkoll parametri ċari, kundizzjonijiet ċari li permess tagħhom tista' tiġi sospiża jew revokata jekk l-kumpaniji tal-Istati Uniti u kella l-awtoritajiet ma jwettqux l-obbligi tagħhom taħt l-isku ta' privatezza. Mela, biex nagħlaq fl-aħħar sentej flimkien ma' l-imsieħba tal-Istati Uniti tagħna, aħna rnexxinna nelbu numru ta' eh, djufijiet ta' Safe Harbor antik Jekk inti tikkonsidra il-pakket tal-skut ta' privatezza kollu kemmu, u wara li tkun ra, tkun rajtu mill-viċin it-tekst kollha, naħseb nispera li taqblu miegħi li l-iskut ta' privatezza huwa fil-fatt differenti ħafna mis-safe harbor li kien qabel. U dan qed joffri sistema viabli u komprensiva ġdida. Aħna qed nittamaw li nadottaw il-deċiżjoni ta' adekwatezza l-ġdida fi xhur li ġejjin u bħalma indikajna meta intemmu dan ix-xogħol ma nkunux spiċċajna kollox, irridu naraw jekk is-salvagwardji li fil-fatt poġġew fis-seħ jaħdmux kif suppost jew le. Membri onorevoli, jiena naf li dan il-kumitat mod partikolari għal ħafna żmien segwa mill-viċin u anka informa id-dibattitu fuq il-trasferimenti ta' data transatlantiċi kif ukoll is-sorveljanza mill-awtoritajiet Amerikani, aħna għandna bżonn l-esperjenza tagħkom u l-appoġġ tagħkom biex nassiguraw li dan l-isku ta' privatezza ħajkun dokument ħaj b'valur miżjud jiena flimkien mal-kollegi tiegħi l lesta li nwieġeb kwalunkwe mistoqsija li jista' ikolkom. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Astola issa. Naddu għal rappresentanti mill-Istati Uniti, jena kontent li nil-għawek l-Sur Ted Dean li huwa l-assistent segretarju deputat ehm, għal servizzi tal-Istati Uniti, tal-Dipartiment tal-Kummerċ eh, tal-Istati Uniti u negozjatura ewlieni tal-arranġament u nilqaw ukoll Sur Justin Anthony Pillaj li huwa eh, sottosegretarju tal-Dipartiment eh, tal-Kummerċ. Mela, Surdin għandek 10 minuti, t-nil intom għandkom 10 minuti, għandek kemm Surdin. uh, Mr. Chairman, honorable members, ladies and gentlemen. Mr. Uh, chair, signori. Jena, d dimiri delegati għal affarijiet ta' kommerċ fl-Stati Uniti u jena fl-pilma kollega Teddin meċċejna naħat tal-rappresentanza tal-Stati Uniti għallum l-ħar sentej grazzi tal-li tajtni ċans li nitkellem l-lum f'affas tal-Privacy Shield. Dan huwa essenzjali għal protezzjoni tal-privatezza miż-żewġ naħat tal-Atlantiku u kruċjali għal ekonomija digitali transatlantika. Dan il-qafas huwa hija kisba għall-Istati Uniti fl-Ewropa u jirrapprezenta dak li nistgħu nagħmlu flimkien meta nkonna rispett għal ta' legali differenti, istituzzjonijiet u applikazzjoni tal-istat ta' dritt. U dan il-qafas juri dak li nistgħu niksbu permezz ta' sforzi biex nakonna approċċi differenti għal kwistjonijiet komplessa bħal mija privatezza minn żewġ naħat Atlantiku. Flimkien mal-Kommissjoni u l-kollegi kollha tagħna permezz ta' diskussjoni diffiċli u intensivi, aħna ħadimna lejn għan komuni li niżviluppaw għaffas tal-ħarsin ta' data transatlantiku li huwa sostenibli. U għamilna għadin għaffas permess ta' konsultazzjonijiet ma flimkien ma numru wisa panel wisa ta' stakeholders, Eh, biex kulħadd ikun iqis jista' jqis l-aspetti kollha ta' privatezza, sikurtà u kwistjonijiet kummerċjali. Għal fuq minn sentejn il-Dipartiment tal-Kummerċ infokol grupp iktar wiesa li għandu li inkluda il-Federal Trade Commission, il-Department of State u il- komunitajiet ta' forzar tal-liġi tal-Istat u tal stat Federali tal-Istat Uniti kif jaħdmu flimkien biex jinamlu dan il qaffar Dan il-proċess beda sentajn ilu ma l-urġenza ta' xol tagħna żdiet fid-dawl tal invalidazzjoni tal-ICJ tal- determinazzjoni tal edekotessa ta' Safe Harbor. Safe Harbor. Għax eluf ta' kumpanija fl-Ewropa u Stati Uniti spiċċaw inċerti fuq kif jistgħu jagħmlu kummerċ miżewġ xaħat tal-Atlantiku. U din l-sfida kienet diffiċli mod partikolari għal SMEs illi kienu jagħmlu fuq minn 60% ta' paċirkanti ta' Safe Harbor. Fix-xhur li segwew id-deċiżjoni tal-qorti, ta' tagħna intensifikaw u fl-aħħar ħarġna b'dan il-qafas fil-bidu ta' frar. il affas ibdejna mal-Kommissjoni indirizza l-kwistjonijiet li tqajmu mill-Kommissjoni u jilħaq il-rekwiziti tal-ECJ u li jiffokaw mod partikolari fuq l-oqsa fuq il-mekanizmi ta' rikors ta' oqsa differenti tal-mekanizmu biex jiprovdi sir sod sabiex sejbiet eh, fuq l-imtazzjonijiet u salvagwardi għall-infurzar tal-liġi sikurta nazjonali u għanijiet ta' teres pubbliċi ikunu jistaw ikunu eh, adegwati. Il-diskussjoni u xolja minna mal-impartijiet interessati u hija jakizba kbira dik li hija privatezza għalkemm għal negozji kif ukoll individwi individwi. Privacy Shield huwa importanti għal kummerċ transatlantiku u li inwet uħ ħaj wasan għasta ċertezza għasta ċertezza għal um, ħafna u SMEs u ħajn għas problema ta' nefqa ta' ħafna flejjes u telf ta' biljoni ta' euro allura ifisser li l-Istati Uniti ħajkollhom iġellu li l-kumpaniji jihdu jagħmlu ċertu bidliet qabel ma jkunu jistgħu jgħaddu taħt il-Privacy Shield. Però dan juri l-impenn ċar u sod illi għal privatezza li l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti jaqsmu kif ukoll mill rivel ta' protezzjoni għolja u soda li għamel rridu nżommu biex nispikakom kif xej kif taħdem, importanti li nifmu kif il-partijiet differenti ta' din dan il-pakket jaħdmu. Għax dawn jaqgħu fi tliet kategoriji. L-ewwel net għandek il-prinċipi u prinċipi addizzjonali taħt li ma pajjiżi ħajkollok impenji illi huma magħmula minn gvernijiet li jaċċertaw li jkun amministrazzjoni effettiva, sorveljanza u nfurzar tal-Privacy Shield. U il-materjali u l-sfond dwar il-qafas legali tal-Stati Uniti fuq aċċess l-forzjar tal-liġi u interessi tal-interessi pubbliċi illi provdi illi kolla massikrazzjoni biex il kummissjoni tagħmel konklużjonijiet fuq il-implazzjonijiet u salvaguardi li huma fil-post. Għabbażi ta' dan il-pakket, il kummissjoni għandha bażi tajba għad-determinazzjoni tal-adekwatezza tagħha, inkluż is-sejba li tkun instabet mill-Qorti tal-Ġustizzja mod speċifiku il-qafas li jintom il-koll rajtu jikonsisti dan l-elementi. L-ewwel kategorija jinkludi il-prinċipji tal-privacy shield infushom illi huma għata protezzjonijiet għal ħarsin ta' trattament użu ta' data personali fejn dawn il-privacy shield, parċipanti tal-privacy shield jikkommettu ruħom. Kif għan nispiegaw kolem ħafna mezzi kif individu jkun jista' jagħmel rimedji legali taħt dan qafas ħafna minn daw tiebu fil-pakket ġdid. Però element ġdid li zdiet huwa hija għażla tal-arbitraġġ li għavin vinkolanti li jkun disponibbli fl-għażla tal-individwi bħala l-aħħar pala l-aħħar ehm, resort bħala pala pjan għal dak li huwa il-Privacy Shield għandek pakketti mill ta' mill-Segretarju tal-Istat li jiddeskrivi il-Departiment tal-Kommerċu u l-impentijaw li jibda jaħdem fuq il-Privacy Shield. Ittri mill-President tal-FDC li ukoll jiddeskrivi il impen tagħhom fuq l-inforzar tal-qasam għandek id-Departiment ta' Trasportazzjoni li wkoll jisaħħaħ il-qafas għal dak nixaqsam xi kumpaniji żgħar għalhekk huma u Ukoll kien hemm ittra mis-Segretarju tal-Istat u memorandum akkompanjanti li jiddeskrivi l-impenn illi wieħed jistabilixxi il privacy Shield Ombudsperson Mechanism Dan huwa mfassal sabiex individwi tal-Unjoni jistgħu jagħmlu talba permezz ta' ċani tal-Unjoni Ewropea per l-Ombudsman dwar data kommerċjali tkun trasferita mill-Unjoni Ewropea għall istati Uniti illi mbagħad l-individwu jemmen illi l-istat illi l gvern tal-Istati Uniti kollu aċċess għalih permezz ta' attivitajiet. Irrid nisħaq illi dan japplika għal trasferimenti ta' data personali taħt il- Privacy Shield kif ukoll mezzi oħra ta' trasferiment, inkluż regoli korporati il-model contract derogi kif ukoll derogi tal-ġejjini potenzjali li huma taħt il-GDPR. Dan il-mekkanizmu ġdid huwa mfassal biex tipprovi provdi l-individwi tal-Unjoni li dejta kommerċjali ġi trasferit l-Istati Uniti mekkanizmu biex resqu inkjesti fil-dwar il-prassi tal-intelligence tal-Istati Uniti u s-sinjali u l-allerti. Barra minn hekk itra mill-uffiċċju tal-direttur tal-intelligence mm, dwar l-awtoritajiet applikabbli tas sikurta nazzjonali u itra mid-Dipartiment ta' Ġustizzja rigward il-limitazzjonijiet fuq l-aċċess tal-gvern għal qadijiet tal-forzar tal-liġi protezzjoni. Qabel mandur lejn il-kollega tiegħi teddina għal kummenti introduttorji tiegħu nixtieq nisaq elementi tal-pakkett L-ewwel net qatt ta' kumpaniji tal-aġenziji għamlu ċertu impenji sabiex jaraw illi l-oqsa joperaw kif kienu fasla. U li l-aġenziji ta' naqti lokaw ħafna risorsi għal dan il-lan. il professjoni ta' dawn l-okkażjonijiet saru fuq livell ta' kabinet u eh, ħafna skampi ta' itrif mal-kontraparti li hija il komissjoni Aħna fassanna il-dan eh, il-itrif mal-Kommissjoni li talbet il-Kommissjoni tevalwa jekk il-liġi jew l-impenni internazzjonali jipprovdu ħarsin ta' dejta xira u dawn il-impenni u mażatament dawk li huma kontemplati mill-qorti u aħna ngħidhom bis-serjetà. Meta pereżempju is-segretarjat tagħna, is-segretarju tagħna jgħid il-Dipartiment tal-Kummerċ illi jrid jieħu azzjoni, jieħdu azzjoni aħna nieħdu azzjoni. U għamlu ċara u koll il-sistema ta' autoċertifikazzjoni tista' tipprovdi protezzjoni għad xirqa. Issa biex nagħmlu ċara dan il-qafas mhuwiex autoregolatorju. Għazza ta' kumpanija li jitlu fil-qafas huwa wieħed volontarju ma' ġala darba mbagħad dawn dawna jortu ruħom mal dawn l impenni tal-qafas dan u importabli taħt liġi tal-Istati Uniti. L-Aġenzija u l-Ennija jew waħda li hija rispettata madwar id-dinja għad dedikazzjoni għal infurzar tal damma tal-privatezza u għandha l-odda illi dan jiġu forzati sew. Il-Privacy Shield Framework is il u jilħaq um, il-rekwiziti tal-ACJ u għara ħafna konsultazzjonijiet fid dettal u eh, il-kollegi tagħna kollha waslu l-istess konklużjoni. Nistenna bil-ħerqa biex niddiskuti dan il-qafas iktar mill-qrib magħkom hemm l-Onorevoli grazzi tal-ipost tawtun iċ-ċans nitkellmu għal affarijiet hawnhekk illum magħkom. Just before beginning uh, my remarks, I'd also like to um, thank the chair and thank the committee for this opportunity to introduce and explain the Privacy Shield um, framework. What I thought I would do um, following uh, my colleagues' um, remarks Għala, mela, nishtiq jina inkompli ma dak li kien qed jintqal u ma ngħidilkom ftit iridu ngħidu dija din il-privatezza u xi tfisser għalina. Dija xi ħaġa naħseb li tajb li tisma' wkoll minn naħa tagħna kif aħna nimplementaw dawn il-protezzjonijiet il-ġejjieni. Aħna nitkellmu ħafna fuq il-rimedji individwali sabiex kulħadd ikollu il-problemi indirizzati. Il-deċiżjoni tal-ECJ ma kienx ma ibbażati fuq il-menti li ma kienux solvuti ta' Safe Harbor daw dejjem kellhom channels differenti biex indirizzaw dawn. Iżda nifmu li orta ġustizzja kienet iffukata fuq dil kustjoni u aħna ħadna bis-serjetà il li naċċertaw li l-individwi dejjem ikollhom il-mezzi differenti biex ikunu jistaw jagħmlu l-ilment tagħhom. Wieħed jista' jagħmel il-ment direttament l kumpanija tal-Privacy Shield. Immissa fil rekwiżitu koll il-ġdid għal dak li huwa Privacy Shield Company jrid jirreġixxi fi żmien eh, fis ta' żmien il-privacy il-parċipanti tal-privacy shield iġidu jiprovdu minn space addizzjonali tal-individu mekanizmu ta' rekord indipendenti fejn il-menti u disgwiti jkunu jistaw jiġu solvuti mod mill-aktar maġġel u barra minnek għana DPA u li mal-Unjoni Ewropea ħadmu fl-imkien sabiex ikonem il-Departiment tal-Kummerċ li jirrevedi il telwima mid-DPA, il-ilment mid-DPA u li dan irtiseħ fi żmien ta' qasir żmien li għalina huwa para l-wol ma' ħassin importanti għalla supervizjoni effettiva ħna u l sorsi ġadda li programm biex insaħħu l-effettività ta' dan ir wol il e eh, penja u eh, li uħu illi jinfurza bisħiħ, inkluż il prezentazzjoni referrals, eh, għaddaw l-QDPA, il-lajnuna u kol ta' forzara DPAs, u kol FTC għal li kull darba li ser jagħmel tarriċ marbut mal-privatezza fil istati Uniti ħajjarek kumpanija jiex ċertifikat taħt il-Privacy Shield u jekk qed tmur kontra l impenni tagħha taħt il-Privacy Shield. L-impenji tal fdc li aħna l-mirrib mal-DPA hija importanti biex wieħed jagħti din la għajnuna illi it forsi jista' jkun hemm bżonn ta' sinta informazzjoni u għajnuna verifikattiva skont il-Safe Web Act tal-Istati Uniti dwar għal trattament ta' dawn il-referral ta' DPA ħajkun hemm proċess apposta ħajkun hemm punta kuntatt tal-Aġenzija għal referral tal-DPA u l-iskambju ta' informazzjoni brabta ma' l-autoritajiet ta' u il-konfidenzjalità u l restrizzjonijiet. palma għal Justin aħna rridu kona arbitraċ vinkolanti biex ikunem indirizzar ta' il-menti li ma kienu ġew indirizzati mekanizmi oħrajn ta' forzar ta' liġi hemm ukoll alternativa li dak li jkun jressa il-menti privati bħala kawżi qudiem il-qorti fl-Istati Uniti. Ħaġa oħra rajna importanti huwa l-mod kif inti titratta il-trasferimenti online. E, il-kumpaniji trasferixxu data jridu jibqgħu responsabli u il-fluss tal-ħarsin tad data fuq il-kumpaniji l-ġodda. dan il-prinċipju ġdid jipprovdi iktar protezzjoni indirizzat ħassib tal komissjoni fil-komunikazzjoni tagħhom tal-2013. Dawn it-tip ta' parċipanti ta' privacy sheet għabtu wiċċhom ma' purpose limitation rules ġodda illi jippermetti li jkun hemm aċċess għad-data personali il-limitazzjoni tal-użu u l-ċif ta' informazzjoni li jinti tikxef informazzjoni biss meta jkun hemm il kunem xejt mal-proċeduri u l-forza ta' liġi jekk dan ma jseħx kif suppost konformità mal-qafat u ir-responsabilità li fil-każ li jingħata dejta parti terza fejn ma suppost kemm ukoll elementi ewlenin li juru li dan il-sistema tkun superfizzata u li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Il-Dipartiment tal-Kummerċ huwa impenjat supervizjoni tal-qafas li huwa sot inkluż eh, revizjoni ta' konformità ex officio ta' konformità u għan e, nitkellmu dwar dan iktar sabi li xejna wkoll punti ta' kontatt għal punti e, e, ta' kontatt għal DPAs u anki biex ngħinu l-problemi illi għandhom daw id-DPAs apparti dan nativ ta' ċess il-Departiment tal-Istat huwa wkoll lesti li wettaq il-World Ombudsman u għandu lesti li jivesti riżorsi meħtieġa biex dan is-seħu jgħin intelligence dan rigward. Il-privacy shield hija qafas li huwa ħaj il-problema tal-kummerċ, il-problema tal-kummerċ federali, u aġenziji jamlu il-laqat ġidrabi fis-sena u anki autoritajiet tal-ħarsin tal-protezzjoni eh, tal-ħarsin tal-informazzjoni biex eh, ikun jisaw jisajbu l-affarijiet kemm jista' jkun f'dan rigward. Però ovvjament għal xogħol li għamilna huwa sempliċement parti żgħira tal-kooperazzjoni li għara dejja mal-awtoritajiet tal-ħarsin tad-dejta li aħna qegħdin naraw bħala li huwa l-epitomija u l li wasal li għas suċċess. Se jenħarsu lejn dak li għamilna fil-passat se jfarver u dak li ser namlu kif jipproteġi il-privatezza u l-prassi fuq livell tal-Unjoni u jara li jkun hemm livelli tajjeb ta' protezzjoni fis-sistema kollha kemm hija inti kom eżempju wieħed ta' safe harbor Harper illi għanħas illi jett juri tip ta' xogħol li aħna impenjati leħ. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-false claim, il-ment eh, eh, pretenzjoni falsa u dan kien mżvijanti u kien qed jitfall privatezza friskju eh, jekk id-dejta tagħhom tiġi ġasferita mbagħad issa dawn il-pretenzjonijiet follot u mbagħad fit snin wara il-deċiżjoni tal-ICJ aħna revidejna fuq elf website fuq dawn il-prezentazzjonijiet folot bad nilometri u eh, anki dwissijiet u mbagħad anki għamilna ċertu referrals referenjom l-dipartimenti legali li huma ta' posta li juru issa li x'tib ta' xogħol aħna qegħdin biex nħarsu il-protezza. Nixtieq ukoll nitkellem dwar il-sistema ta' verifika l-autoċertifikazzjoni, il-qorti li għadu kif referra leha kollega tiegħi hija waħda li ġusta iżda mhix biss ċertifikazzjoni auto ċertifikazzjoni, fisser inti tiddaħħal proċeduri ta' verifika biex biex tiverifika il dawn il-verifiki u hemm ukoll eh, proċess eh, għal kull tip ta' ċertifikazzjoni u reċertifikazzjoni għarwani u da maraħ fid-dettal fid-litra mill-amministrazzjoni kummerċali dwar il-protezzjoni eh, tal-kumpanija mu ukoll eh, proċessi fisseħ biex għaraw li kuna kontinuità ta' protezzjoni ġella darba il-kumpanija għandha d-dejt anki jekun raġuni tkun xi mu meċ ċertifikati taħt il-Privacy Shield u għal eh, kifet il-Departiment u għampenjat f-bazi kontinu li man monitoraċ dan il-konformita effettiva li jkunu revisti li jkunu bbażati ta' il-menti minn kawtorizajiet eh, tal-ħarsin tal-dejta u għartizajiet oħrajn. Dan ix-xogħol kollu flimkien ma' DPAs ukoll ħajkun essenzjali aħna m'għodniex qed nistennew l-individwu tal-Unjoni Ewropea bil-ment jew mistoqsija ħajdu l-ewwel lejn il-Dipartiment tal-Kummerċ aħna nistennew li ħafna drabi ħajduru lejn l-awtorità tagħhom ehm, tal-ħaxin tad-dejta DPA tagħhom. Allura allura ħsibna sew kif nistgħu nagħmlu dawn il-kuntatt u naħdmu ma' dawn l-awtoritajiet tad-DPAs illi ehm, huma differenti ma fl-istess mod jipprovdu il- għajnuna fuq il-protezzjoni ta' data barra minnek, l-informazzjoni ta' data ċerti ta' tkun disponibli li kullħat madwar l-Unjoni Ewropea biex ċittadini kunu jafu fejn għandhom imorri jek ikollhom problema u fejn jistgħu jeżerċitaw id-dritti tagħhom taħt il-qafat l-impenji ġodda li li jagħmlu kumpaniji il-supervizjoni estiża li ġiet provduta mid-Dipartiment tal-Kummerċ u kooperazzjoni imsaħħa ma' DPZ ġodda aħna ħlaqna programm ġdid ta' ħarsi ta' privatezza f'saħħitha li jeser jgħidu l-individwi jekk kif intom tikkonsidraw il-privacy sheet irid jisu l-vantaġġi meta mqabbla ma' strumenti oħrajn ta' trasferiment semmiftit minnhom biss. Il-lista pubblika ta' pajjiż ċertifikati jipprovdi l livello li ta' trasparenza aħna maħniex qegħdin nistennew li jkun hemm individwu li joqgħod jidħol fil-website jara l lista mal fassi li lista pubblika jippermetti l-aġenziji forza l oħrajn li ħarti li prassi tal-kumpaniji u jaraw illi hemm il- il-koordinament u l-allinjament mal-proċedura, mal-proċeduri l-oħrajn ma' dipartimenti oħrajn u dan huwa wkoll biex jaraw illi qegħdin jagħmlu xogħolhom u huma eh, responsabbli fuq livell legali. Il-privacy shield permetta li jkun hemm kooperazzjoni bejn kwistjonijiet regolatorji biex ħadd qed jaħdem fuq il-post fl-Stati Uniti fis sistema legali tal-Stati Uniti jista' jaħdem biex jħares il-privatezza ta' individwi tal-Unjoni Ewropea li istat irid jaċċerta li kulħadd ħajkun protett minħabba il r ta' tal program li konna taħlu fuqhom għalina dan huwa għafa storiku imma nafu ovvjament illi hemm illi dan il-fatt li sa bdejna bil-privacy shield u sempliċement bidu u nija nisena bil ħelqa biex nisma il-proċessi tiegħek fil-ġimgħat u snin li ġejjin, muxur li ġejjin. Grazzi tal-intervenzjoni tiegħek. Issa niftaħ il-diskussjoni kifat qabel, kull grupp għandu mistoqsija għal minuta u, u l-risposta tkun ta' żewġ minuti għal kellim li jintkom tamlu mistoqsija lilu. Għal daqsnat nitlobkom anki tindikaw li l-min għal minuma l-mistoqsijiet li tamlu. U danna għax nafu li għanna ma tantx għanna ħin għad dispozizjon U dan huwa l-uniku mod biex norganizzaw id-dibattitu mod raġunevoli. L-ewwel kellim fos għal grupp EPP. Grazie. ħanatu ftit sekondi biex il-kollegi il fuq il-panel ikonista u jisibu l-kanal. Grazzi tal-prezentazzjoni li ċara u profonda. Meta wieħed is il-ħin limitat li għanna, nixtieq nkun naf jekk aħna nirċevuh dan il-Privacy Shield, x'alternativi se jkun hemm għal intraprizi u ċittadini Il-kwistjoni ta' sikurezza tal-liġi jikkritikaw, però ma joffrux alternativa. Dejjem jitkellmu fuq is-sikurezza tal-liġi. Il-grupp tal artiklu 29 jati parir negativ. Kif eh, se jagħmlu l-intraprizi kif wieħed jista' jitrasmetti data f'pajjiż terz? u kif jista eh, wieħed jibbenefika minn eh, suq digitali dinamiku jekk it-trasferiment tad-data ma jiġux trasferiti mħabba gaps fil-privacy shield. Din hija il-mistoqsija tiegħi. Nimmaġina li din il-mistoqsija hija għat-tnejn, hija speċjalment lill-Kummissjoni, imma jekk il-kollegi tal-Amerika jixtiequ jintervjenu huma mm, tajjeb. Mela nsemgħu għand il-Kummissjoni l-ewwel. Għanna xi problema teknika. Grazzi tal-mistoqsija. L-ewwel se jkollna nużaw f'dan il-każ għal mekkanizmu li jeżisti barra mis safe harbor jew il-privacy shield, ċoħe il-kontrat standard bejn kumpaniji illi jiskum jiskambju jiskambjaw. Però mbagħad fin-negozjat ġi niftijem illi anki jekk il-privacy shield ma titħolx jistaw jiġu applikati xieħut mill-komponenti. U għawnek nishtiqna til mikrofonu l-esper Ginkarelli illi jista jajdilkom u iktar dettalji fuq dan il-punt, jekk dan huwa għatajib. Iva, hemm xi elementi tal-pakket Privacy Shield illi japplikaw għal trasferimenti kollha transatlantiċi. Pratikament e, dan huwa l-mekkaniżmu tal-ombudsperson illi ikun disponibli għat trasferimenti kollha, Umbat l-assikurazzjoni u l-klarifikazzjoni u l-prezentazzjoni li wieħed jottieni għal aċċess għall autoritajiet pubbliċi u għal sikurezza nazzjonali. U kellna diskussjonijiet mal kontroparti fuq dan u dan jil rigwarda il-limitazzjoni u l-protezzjonijiet tal trasferimenti kollha l-innaħa l-oħra tal-Atlantiku u għalina kien importanti anke il-limitazzjonijiet għal trasferiment għad dejta li huma in transitu. Għal daqstant hemm aspetti. Għax aħna ġa smajna l artikoli mid-DPA u mill-artikolu 29 fuq dan kien hemm xi talbiet biex niżguraw illi dan il-mekanizmu ġdid, speċjalment dak li għandu xaqsam mal-sikurezza nazjonali, u dastant il-mekanizmu il tal-ombudsperson għandu jkopri kull forma ta' transazzjoni. Grazie. Fuq il-alternativi jina nista' ngħid dan. E, l-ekonomija digitali e, torbot fuq dawn il-flussi għal daqstant dan b'dan l-istrument u importanti ħafna u, u dana kien ir-raġuni li għalija wasalna għal biex naħol u ftejim għawi ħafna ta' privatezza. U dina kienet modifazzjoni biex noħorġu bċaħġa ħaġa li biha niproteġu privatezza u li ma jkunniex din il-problema li wieħed ifittex alternativi. Grazzi ħafna. Issa fil-lista hija Berget Sippel għal grupp SD. Grazie ħafna, jina nishtiq najt, illi jina nara titjib meta qabbel ma sistema safe harbor, pero hemm xi mistoqsijiet illi nishtiq nifoka fuq aqsam wieħed. Fil-artikolu 6 hemm miktub illi il-ġabra in-balk tista tiġi użata biss għal sitt skopijiet speċifiċi fil- korrezza kontra terrorizmu għal nozzjoni vaga tal-ġlida kontra eh, kriminalità transkonfinali. Għalija dinamiex accettabli. Kif dan jista' jkun in line mal-deċiżjoni, ma' sentenza, speċjalment meta naraw li autoritajiet għandhom aċċess dawn għandhom <laughs> jiġu konsiderati li għedin jimxu kontra l-essenza ta' rispett għal ħajja privata. U jitkom tħossukom fiduċuzi li l-essenza ta' data protection ma tiġiġ miksura skont il-leġizlazzjoni attuali tar l-Amerika fuq is-sorveljanza. Jiena xtaqt nistaqsi il-parti Amerikana jekk hemmx approċ targeted, immirat imma Hawnhekk għandna rappreżentanti biss eh, mill-parti kommerċali u forsi ma nafux jirrispondu għal din il-mistoqsija. Grazzi. Inħalli fidejhom jiddeċidu jekk iridu xi kommentu jgħid il-President, jikkommentaw jgħid il-President. Grazzi tal-mistoqsija. Allora ġini għal alba tal-sentenza xrems u x'kienem hemm li kien qed jimxi kontra il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali, il-kombinazzjoni tal-ġbir minar limitu indiskriminat minn naħa wahda u, u għacċess minar limitu minn naħa l-oħra. Il-kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ affarijiet. Hawnhekk għandna qegħdin nibnu fuq riformi li ġew introdotti għax aħna nafu illi ir-regoli u il-liġiet evolvew minn 2012 u 13. U ġew introdotti ħafna riformi minnaħa tal-Amerika. Aħna ksibna assikurazzjoni u klarifika fuq dan. Illi huma tliet affarijiet jew erba. L-onet regola ġenerali fuq il-bulk collection il-ġbir eh, immirat se jkun dejjem prioritizzat waqt illi il-ġabra ġeneralizzata ħatkun limitata bħala eccezzjoni fejn ma jkunx eh, possibli li wieħed jagħmel il-ġbir mirat. Eh, dina il-capture u, u dina e, e, raġuni hija neċessità u proporzjonalità. U meta ma tistax tiġi evitata di, mbagħad l-użu ta' data miġbura b'mod ġeneralizzat u limitat għal ambitu għal skopijiet speċifiċi. U għal daqstant, l-użu tal-aċċess għal ġbir ġeneralizzat u għal limitat għax l-autorità iridu jagħmlu filtri partikolari. U barra minnek, hekk hemm oħrajn fuq il-kwistjoni ta' minimizzazzjoni u zamma ta' data. Għal daqstant, aħna inħossu illi issa irċevejna assikurazzjoni illi memx ġbir minajr limiti u aċċess minajr limiti. Inħoss illi forsi il-kollegi Amerikani jishtiq użidu xi ħaġa hawnhekk din il-kattura kemm ir reformi li ġew introdotti minn minn saru dan rivelazzjonijiet u il-klarifikazzjoni u l-assikurazzjoni li ċevejna. Grazzi tal-mistoqsija, Senzit xie punti. E, e Surġen Karelli għal ħafna affarijiet. Aħna, din il-kwistjoni ħadni bis ħafna għal ħafna snin u għamilna diskussjonijiet wiesa ma' diskussjoni u ma' esperti tal- komunità ta' intelligence u fuq il-limitazzjonijiet u salvagwardi skont il-liġi Amerikana. U aħna eh, nirakkomandaw illi taqraw litri tal-Uffiċċju ta' Intelligence tal-Kustil Ġenerali u jidħlu f'dettal kif jaħdmu dawn il-limitazzjonijiet u l-salvagwardi u x'inhu għall-oversight li namlu. Aħna kellna impenn importanti fuq il-prinċipi tal- eh, privatezza. U da inkludi il-raba emendament li huwa eh, operativ mad-dinja kollha. Il-President tagħna ħada bis-serjetà ħafna din il-kwistjoni u wara proċess twil ta' konsultazzjoni ħareġ direttiva ta' politika tal-presidenza fil-bidu tal-2013 illi irriformat b'mod importanti l-attivitajiet tal-intelligence tagħna. Fu eh, kwistjonijiet speċifiċi tal-balk eh, eh, nista' l punti flittra. Din il-PPD e, eċarat illi l-intelligence għanda tkun immirata fejn fattibli. U l-użu ta' signals intelligent meta ma jkunx bulk huwa limitat għal e, ċerti e, punti identifikati. U fil-ittra hemm li huma il-limiti Eh, identifikati. Issa Sofi invers għal grupp Alde. Ejva, bla dubju, illi hemm titjib, imma għatem mistoqsija waħda importanti. Din il dan l-arranġament eh, eh, jisodisfa deċizjoni xrems dina mux bis fuq il-sentenza xrems, imma anki sentenzi oħrajn fuq il-Qorti ta' Strasburgu fuq is-sorveljanza ta' massa. Jiena minix avukata, però għandi dubbi jekk dina tmurx kontra jew le il-sentenza il, il, il, il, il, il, il, il, il, sentenza Schrems entkom tajdunna li nistaw nkunu nistaw nafdawkom. Aħna afdajnikom qabel u dartej zbaljajna u għax għanna nafdawkom issa. Naturalment jista' jkun hemm raġunijiet eh, politiċi li intkom tistaw tajdlu li aħna rridu namlu eh, kompromessi, ma l-rati ma interessawx il-kompromessi l-politika eh, u ma jridu liġi. Mek irridu aħna ċertezza legali, aħna dak li rridu ċertezza legali għan negozji u għacċett ċittadini. Imma da tkun reali din iċertezza legali. U l fat li ma nistawx, eh, eh, ma jistax ikonna risposti xirqa għal dawn il-mistoqsit, mux qed iżid ċertezza. U barra minn hekk jiena nixtieq nifhem għadni ma fimx xinu għal istatus legali eżattament tal kwestjoniet bħal eh, impenji bil-miktub, assikurazzjoni eh, bil-miktub eh, bil PPD eh, 28 xifisser meta wieħed jgħid inforsa bli skont il-liġi Amerikana. U eh, xieġri jek kolna problema mal-President Trump, per eżempju. Eh, inti, din hija gravi, inti qed tgħid illi skont il-GDPR dan se jkun obbligo għalikom illi intkom tirtiraw id-deċiżjonijiet jekk hemm evidenza illi l-kriteri mhumiex eh, qed jiġu rispettati. Imma eh, il-kriteri ta' safe harbor ah, kienu ilhom ħafna ma ma ma ma, ma jissodisfawx il-kriteri u u aħna eh, ħafna drabi tlabna biex tiġi tirata safe harbor u intkom eh, irrifjutajtu iska edin eh, tajdu li deċiżjoni hija tajba. Kif nistaw aħna nafdaw fil-Kummissjoni u meta tajdinna li qed tagħmel dmira b'mod serju. Jiena ma m'għandix fiduċja fil-Kummissjoni. U ma tagħmlet kummentu wara u qalet li jiena qatt ma kelli fiduċja fil-Kummissjoni. Grazzi tal-mistoqsija li tmur direttament tal-Kommissjoni. Grazzi. Huwa eh, diffiċli eh, eh, nirrispondu għal din il-mistoqsija meta il-persuna li tajt illi nistaw xaħna jkonna fiduċa u tajt illi mandiġ fiduċa. Nista najt biss illi il-ħidma minnaħa tal-funzjonari tal-Kommissjoni u minnaħa tal-Amerika kienet minn dejjem immirata biex naslu għal skema ta' ftejim biex jirrispondu għal din is-sentenza tal-qorti. Kifat fil-prezentazzjoni tiegħi, ħafna minn daw kienu ġa identifikati qabel diġà fl-2013 minn naħa tal-Kummissjoni meta bdejna diskussjonijiet fuq il-safe harbor u fuq it-tisħiħ tiegħu U allura jina nirrispondi li aħna ħdimna lejn da u aħna nħossu li dana ksibniħ. It-tieni mistoqsija tiegħek stenna minuta. It-tieni mistoqsija kienet xinu ma dawn l-impenji minnaħat tal-Amerikani jekk kem eh, amministrazzjoni ġdida xiġri il-rappresentanti tal-gvern Amerikan jistaw jirrispondu fil-font għal din il-mistoqsija, pero nistanajt li meta il-funzjonarju l-iktaroli ta' amministrazzjoni jati linji guida huwa obbligu tal-funzjonari illi e, isegwu dawn il-linji guida. U kwistjoni oħra, meta titbiddel l-amministrazzjoni, il-ftajim mux se jisparixi għax jitbiddel l-amministrazzjoni, meta jitbiddel l-leġislatur jew l-amministrazzjoni, jistaw ikunu xaffarijiet li jitbidlu, pero dan għafat fil-ħajja. U tiret punt, għaliex dan se jkun differenti mis safe harbor. Aħna għadna li jem klawzola ta' sospensjoni li tista' tiġi użata. Issa hemm parametri ċari u indikaturi ċari illi fejom jista jiġi użat din il-klawzola ta' sospensjoni li tagħti il-possibilità li wieħed jaħdem mod differenti minn qabel. Jekk inti trid jekk intkom tridu tkomplu biex tirrispondu. Element wieħed jgħid is Ġenkarelli, dawn il-impenji u il-rappreżentazzjoni eh, dawn mumiex mamulin Mr. Kelly u Mr. Priske fil-kapacità personali tagħhom. Dawn huma mamulin bħala membri tal-amministrazzjoni tal-Amerika bħala funzjonari u għaliex għandhom is-seta fidejhom eh, biex jimpenjaw ruħom u biex jagħtu assikurazzjoni. Fisem il-gvern Amerikan għal daqstant l-impenji li qed niddiskutu hawnhekk jivvinkolaw il-gvern Amerikan u jivvinkolaw lill-amministrazzjoni tal-Amerika sa' kem jieġu irtirati. Dana u dana jiġri f'kull kas, f'kull ftejim jew leġizlazzjoni illi tibqa valida sa' kem tiġi irtirata. Jew sostiża, imma jekk da jiġri, umbat waħda mill-bazi tad deċiżjoni ta' adekwatezza jaqa, ta' u u, dawn huma il eh, eh, rappresentazzjoni ta' assikurazzjoni u l impegni U dawn huma impegni illi jivvinkolaw il-amministrazzjoni, il-gvern tal-Istati Uniti. Fuq din il-kwistjoni forsi jina xtat. Illi eh, eh, din il-programm li jidħol amministrazzjoni ġdida. Is-safe harbor illi innużaw fil uffiċu tagħna tal-aħħar 15-il sena kien miktub anki mill-Kamra ta' Kommerċ u dana eh, imbeda fl-amministrazzjoni Bush, unbat komplet bil-amministrazzjoni Obama. U ħafna membri fil-kabinet li baqgħu jirrispettaw l-impenji li jitkomplew fil-amministrazzjoni ta' wara. Kif għal Sturġen Karelli, jekk huma fil-ftehim jew fit-trattat jista' ikun hemm anki kawżi fejn wieħed mill-partijiet jista' jirtira. U allura f'dan il-każ dawn huma impenji eh, ħadnihom u l-amministrazzjoni ġdid tista' tħares lehom u punt ieħor li jħoss li huwa importanti imma anki fuq l-operatività tal-programm illi jekk jekk ikun hemm eh, possibilità li dawn l-impenji ma jiġux rispettati il-Komissjoni ma tibqax marbuta għax kifat fil-bidu f'dan il-proċess aħna eh, għanna u kellna kuntat mill-qrib mal-autoritajiet u mal- u komissjoni L-Ombudsman person huwa responsabbli jekk eh, jekk dana ma jiġix rispettat eh, ikun ovju ovvju u l-Kummissjoni tkun tista' tibda l-azzjoni għal sospensjoni u din hija ħaġa miftuħa f'din il-Kummissjoni. Aħna għandna inċentiv qawwi għal mħabba anki l-ħidma kollha li investejna hawnhekk, imma aħna eh, nimpenjaw ruħna li ma nsibu ruħna qatt f'dawn f'din is-sitwazzjoni u għalhekk aħna nieħdu eh, dan l-impenn. Sofi, jiena m'għandix nagħmel mistoqsija oħra, imma jiena frustrata totalment illi membri illi għanna minuta biex namlu mistoqsija, ikolna eh, mistoqsija insodisfaċenti mill-Kommissjoni, jiena tkellimt fuq l-istatus legali u l-unika ħaġa li eh, eh, l-unika risposta li rajt li ridu nabdaw fil-kelma tal-President. ħagħobjon li nistaw aħna. Dan huwa l-uniku mod illi nistaw aħna nitrattaw din il-kwistjoni u jiena xtaqt li kieku kellna iktar ħin. Grazzi, Il-persuna li tmiss signora Sargentini. Grazie Sir President. Mela, biex nkompli nibni fuq il-mistoqsijiet tal honorable Sipolo Hintbelt, Nixtieq nistaqsi l-Sinjura Astola għalfej i tant hija ċerta li l-Qorti Ewropea ħatara lil ombudsman tal-Istati Uniti taħt il-Dipartiment tal-Istat bħala rimedju effettiv għal ċittadini Ewropej u li jista' jqablu ma' imħallef indipendenti dan l-ombudsman xorta waħda huwa fis fil departiment tal-Istat, ġvi għalfej għandu jkun indipendenti. Issa, Fuq l-annes sitta u id-di sitta u l-eżenzjonijiet emmek għal ġabra eh, tal-massa jina naħseb li hemm din tip ta' ġabra in balk imma l-użu ħajkun biss taħt dawn is-sitt eżenzjonijiet, ġiri ma nistax nifhem mbagħad kif nistgħu nifmu il-ġabra u l-użu. għalek insaqsi l-Komissjoni u l-Kontraparti Amerikana, ġviri jina id-deċizjoni tal-orti naqra li għal xej tu, mem nibda raġuni għal fuħet għandu jiġbor, mux bata li jużaw, ma jiġbru l-informazzjoni fil-massa, u nishti u koll li din il-proposta tiġi prezentata u dim il-orti, kif ini sabiex il-orti tista' tagħti l-opinjoni tagħha Għal grazzi. Mela, kummissjoni. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel net l-Ombudsman u dwar l-indipendenza. L-Ombudsman jinsab fil departiment tal-Istat vera. Imma huwa indipendenti mis servizzi ta' intelligence. Mandu l-ebda rabta magħhom. Umbagħad jekk ħares li funzjoni tal-Ombudsman eh, u jew i ikunu intitolati li jirċivu l-informazzjoni fuq kif id-data jew inkella kif l-awtoritajiet differenti imxew il-qoddim fl-investigazzjonijiet. Sabiex ikollhom id-dritt tal-informazzjoni. il L-unika tuġiba li persuna tista' tieħu, persuna li tkun għamlet l-ilment, minant l-ombudsman huwa li wara ikun hemm l-investigazzjoni, ġviri il-persuna tkun waslet għal konklużjoni, l-ombudsperson, eh, li kien hemm konformità mal liġi, jew inkella jekk kien hemm nuqqas ta' konformità kien hemm rimedju għaliha. Sa ċertu punt mem xej li għajt li segretarju tal-Istati u kella parti terza tista titħol eh, li ma jistax jindaħal għalek hemm indipendenza imma huwa vera li l-ombudsman mhuwiex jew mhijiex imħallef imma iva huwa jew hija independent minn influenza ta' ta', ta parti terza. u minnu li skont dawn ir-regoli jista' jkun hemm ġbir tal-massa issa biss jekk il-ġbir eh, immirat ma jistax isir minħabba raġunijiet tekniċi u operattivi. U l-qorti ikkonsidrat il-possibilità li ma kienx aċċettabbli li kien hemm ġbir bla limitu Eh, fi xrems li kunem eh, ġbir jew aċċess bla limitu. Għalhekk meta jkun immirat ħajkun hemm eh, ġbir mirat li mbagħad huwa limitat mir-regoli. Tiret mistoqsija kienet Le, memx ġurisdizzjoni volontarja, għalek aħna li li nħduwa u dim il-qorti, ma nistawx nħduwa u mill il-qorti, irrit ikun hemm bil-fors kawza. Tajjeb wis, grazzi. Issa l-aħħar ftit minuti u ħażax minuti qabel ma ngħaddu għall-panel li jmiss. Nixtiequ nistiednu l-membri li għad fadal jekk iridu jistgħu jistaqsu imma anke kaw xi ħadd li jixtieq jerġa' jistaqsi xi ħaġa jista' jagħmel dan. Għana domex. Iva, nixtieq ngħid ma titkellem maġġer wisqu fit il-mikrofonu. Iva, mela, eħe, eh, eh, hija tajba ma jrid ikun hemm sfida biex wieħed jresaq qudiem il-qorti. Għax inkella ħniex ħankunu ċerti. Tajb wis. Ġifier dak ma kien dik meħniex mistoqsija ma' kumment. Mela hawn xi mistoqsija addizzjonali minn membri? Aktu. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-possibilità għaċ-ċittadini. Nixtieq niġi lura għal din il-mistoqsija. ċittadini fuq livell individwali jistaw jindirizzaw il-kumpanija, jistaw imorru għanti supervizur eh, tal-ħarsin tad data tagħhom f'pajjiżhom, jistaw imorru għanti dipartiment tal-kummerċ eh, skont l-istruttura tal-ombudsman, jistaw imorru qudiem l-FTC. Iġri kollu, jekk ma jaħdimx, kif qed nifhimha jien, għatem il possibilta li nużaw il mekanizmu ta' riżoluzzjoni ta' tilwim hemm ħames modi kif wieħed jeżerċita e, dan biex niverifika jifimx sew. Hemm mistoqsija wkoll dwar l-autoritajiet ta' ħarsin ta' data nazzjonali. Jistaw jaħdmu direttament mal-ombudsman? Minħabba situazzjoni sensittiva, l-affarijiet jisir b'mod naqra differenti. Mela, grazzi ħafna minn ixtieq jitkellem l-ewwel. Grazzi ħafna minn mela ħanara jekk nistax inkoprijom. Għaliex għandna numru ta' modi differenti għall-individwi biex Eh, jindirizzaw ir-rimedji eh, individuali tagħhom uħut huma privat uħut kummerċali għal kwistjonijiet individwali hemm għafas differenti. Meta inti tmur qudiem l-organizzazzjoni tal ta' privatezza mbagħad trid tmur eh, ir-risposta trid tmur lura għand l-individwu fi żmien l-individu jista' jmur qudiem l-awtorità ta' ħarsin tad-dejta wkoll bil ċi tħassib tagħhom li mbagħad jistgħu jiġu riferuti lid-Dipartiment tal-Kummerċ u aħna għandna tim sabiex ngħinu biex insolvu xi kwistjonijiet direttament mal-kumpanija u għal darbohra dan ma jiswa xejn lill individu tal-Unjoni Ewropea. Tilet net, hemm mekanizmi ta' rikors indipendenti li rridu jiġu maħtura għal l-organizzazzjonijiet tal-iskut tal-privatezza, m'hemmx spiża għall-individwu u hemm konsekwenzi seri għal kumpanija li ma segwix eh, riżultati tal mekanizmu indipendenti ta' rizoluzzjoni. U hemm min jiġi referu direttament għand l-FTC li tikkonsidra b'serjetà dawn il-kwistjonijiet u dwar referrals taħt il lisku ta' privatezza eh, di impenjat ruħa li tagħti priorità li dawn ir-referrals li għandhom xaqsmu għal eh, ta' privatezza. Issa ovvjament la darba hemm impenji speċifiċi ħafna li l-kumpaniji jagħmlu sabiex ikun jistaw jinaqdu ma' din l-iskut jekk il-kumpaniji ma jwetqux e, l-impenji tagħhom ovvjament individu jkun jista' jagħmel talba kontra kumpanija, pereżempju jekk ikun hemm sqarrijiet folots rappreżentazzjoni ħażina, eh, eh, reklamar fals, eccetera. U jek dawn l-affarijiet kollha, l-rimedi kollha ma jaħdmux aħna nixxinna noħol ukoll dan il-panel tal-skut ta' privatezza bħala l-aħħar miżura u il-punt ewlieni hawnhekk huwa li din mhix eh, arbitraġġ vinkolanti li l-individwu tal-Unjoni Ewropea jrid jagħmel arbitraġġ dan huwa din hija possibilità li hija disponibbli għall individwi tal-Unjoni Ewropea dan kollu ma jaħdimx u tista' tintuża kemm jekk l-FTC tieħu azzjoni jew le. Ġifieri hija disponibbli eh, jekk jemnux li talba ġiġ solvuta jew le jistgħu jitolbu l-arbitraġġ u kumpanija bil-fors trid tagħmel l-arbitraġġ qudiem il-panel kien hemm numru ta' Eh, panels sabiex l spejjeż bħal eh, traduzzjoni per eżempju li ingħata bla spiża. Il-parteċipazzjoni permezz tal-videokonferenza m'hemmx spiża għall individwu imma hemm deċiżjoni vinkolanti u eh, l-infurzar tal-vizjoni jista' jintala fil-rati federali taħt dak li jinsejħu l-att ta' arbitraċ federali. Dawn huma fost il-soluzzjonijiet li huma disponibbli fuq livell kummerċjali biex nassiguraw li l-individwi tal-Unjoni Ewropea kun jistgħu jaslu rimedji eh, legali tagħhom. Imbagħad hemm il-mekkaniżmu tal-ombuds li eh, jippermetti li dawk l-individwi li għandhom id-dejta tagħhom trasferita l-Amerika taħt l-iskut għal privatazzjoni kellha kwalunkwe ieħor eh, regoli ta' negozji vinkolanti jew derogi jew affarijiet oħra li huma jistgħu iwasslu dan it-ħassib tagħhom quddiem l-ombudsperson permezz tal-punt ta' kuntat li jumbat jiġi determinat minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Nispera li weġibt mistoqsija. Yes, thank you. I just want to uh, stress this point because... Uh... Grazzi, va xtaqt l enfasi fuq dan il-punt. Lakin punt importanti ħafna lina waqt il-negozjati u kien direttament wieħed mir-rekwiżiti tal-sentenza tal, tal, tal ma tistax tadotta din deċiżjoni għabbażi ta' ċertifikazzjoni hemm bżonn li jkollok sistema effettiva li tippermetta li tippermetti li l-elementi individwali kollha jiġu ġestiti kif suppost jiġu investigati u jiġu solvuti. U jekk inti tqabbel is-sitwazzjoni qabel u wara l-iskuta privatessa u għek tista' tara differenza ċara qabel seta' jkun hemm differenza fej individwu il-menta individu tal-Unjoni Ewropea ma ġiex solvut imma issa permezz ta' dan il-mekkaniżmu dejjem ħajkun hemm rikors u ħajkun hemm soluzzjoni għall-individu. Jekk is-sitwazzjoni ma tkunx ġiet solvuta kif suppost, Il-possibilità ta' rikors rimedju jeżisti fil-każijiet kollha kemm f'każijiet fejn l-awtoritajiet tal-Istati Uniti jkunu aġixxew imma mhux biżejjed għall-individwu kif ukoll jekk ma kienx hemm azzjoni. Grazzi. Thank you. Um, thank you all uh, for this interesting conversation and uh, I Grazzi ħafna għal din il-konverzazzjoni tant interessanti qed nagħlaq dan il-panel tal-ewwel panel u issa nixtieq nistieden il-kelliema tat-tieni panel sabiex jitilgħu fuq il-podium u ħanaddi il-presidenza lill-President Morales. Colleagues, uh, colleagues, let's begin straight away if we can, because time is tight for the whole hearing, and I want to maximise the amount of question time people have. If everyone's ready, we can. Mela, eja, għax ma tantx għanna ħin eja neħdu l vantaċ meħin li għanna, irridu nisimaw dar ċek jajdu l autoritajiet ta' ħarsin ta' d dejta Mela eja komplu mxin, jekku ħatu għalet. And please uh, take your seats. Thank you. So on the podium we have um, Miss Isabel Falk Pierotin. Mela, l kellima hija sinjura Isabel Falk Pierotin, il-president tal-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29, president ta' CNIL, u issur Giovanni Buttarelli, il-supervizur ta' ħarsin ta' data fuq livell Ewropew. Issa ħanissimaw minant eh, tnejli huma Eh, u nisimaw dwar l-adozzjoni ta' deċizjoni ta' adekwatezza tal-Komissjoni, fl-axħar mbagħad għandna xi ta' għal mistoqsijiet u t-tweġi tweġibiet għax is-sessjoni jmiss tibda fil-ħamsa. Membri xiqu jintervjenu għajduli issa. Mela, l-ewwel ngħaddi l-kelma lis sinjura Falk Pierotan, ngħaddi l-kelma lilek u nixtieqek m'għaddumx aktar minn 10 minuti. Grazzi. Merci, Monsieur le Président. Euh, le G29 jil-29 huma ġenata ta' ferħ illi kienem din il- din il- din il- ftejm fuq il-Privacy Shield. Għalfej, għalix? Nkontenut tal-dak il-kontenut tal-deċizjoni tal-orti um, kien meqjus pal importanti ħafna l ta' Ewropej u stati membri l-Amerikana jinvolvu ruħom fid-diskussjonijiet skont il-fejm il-ġdijt. U ħna tal-okna kontenti li kena dan il-fejm intlaħa. Il-tentattivi dak li għandu xaqsam dan il-fejm u dan il-privacy shield kienu ma enormi għal-imprizi fisser li e, dan il-mod taħna dan il-kizba tajnijom għafa għafas li huwa sod għal dawn il-influssi transkonfinali u għas ċivili importanti u koll illi reġiċu għal tħassib tagħhom fuq tiet fundamentali tagħhom, mod partikolari fid-dawl tal ta' s sur Snowden tal wiki tal-leaks u e, l-għalek aħna għadin issa periodu ta' bejn zewċ e, oqta legali ta' direttiva un bat il regolament U għalek fil- ġi f'artiklu 29 aħna eh, din kontenti ħafna bil-ftejmi kuna fuq privacy shield. Il-grupp ta' trasferiment eh, tal-shield eh, tal-ħadda fuq il-privacy shield u kol kienet jaħdem mal-autoritajiet pubbliċi fuq il-lat kommerċjali. Il-dokument ta' referenza direttiva tal-1995 u għala deċizjoni ta' xremp tal-Orġi tal-Ġustizja Ideja li verifikaw li s-sistema proposta ħatati protezzjoni ekvivalenti li essenzjali għal affat legali Ewropew tagħna. Barra minn hekk, fil qafat ta' deċiżjoni Safe Harbor, aħna qed naħdmu flimkien para rakkomandazzjoni fuq il-rakkomandazzjoni ta' Safe Harbor. Aħna lura rridu naqblu fuq il-proposti illi tqisu u jekk ix-shield u ix jew le jagħmel progress dan il-qafas. Issa fuq il-grupp, is-sotto grupp fuq il-modalitajiet ta' ċess għal għall-inħata l-Istati kti għal trasferimenti fuq territorju tagħhom. Irridu naċċertaw ruħnom li dak ta' ċess mhuwiex kbir, mhuwiex diskriminatorju illi jħares il-drittijiet fondamentali tal-bniedem. U għalhekk qed nirreferu għal liġi applikabbli fil-qafas l l-Unjoni Ewropea, ġifiri l-pis tal-liġi fundamentali, l-Konvenzjoni tal-Vagwardja tal-Bniedem u il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġittijiet tal-Bniedem u l-Qorti tal-Ġustizzja. U dan il rigward aħna identifikajna erba' għal ewlenin. U jifuqom għanna għandna nagħmlu l-analiżi tagħna, trattament għandu jserħu fuq regolamenti ċari u preċiżi u li wieħed jista' jifhimha. Imbagħad għandek il-proporzjonalità kriterja oħra. Tiret kriterja mekanizmu ta' kontroll indipendenti ta' dan l-aċċess tal-awtoritajiet pubbliċi li jrid jeżisti. Il-raba kriterju il-rikors effettiv irrid jingħata tal ċittadini u l-individwi kollha jkunu jistgħu jiddefendu dan il-dritt u d-dim entita indipendenti. Allora dawn iż-żewġ gruppi qed jaħdmu. Insomma, naf nikxef illum ir-riżultat ta' dan ix-xogħol. Iżda għandi xi forsi mistoqsijiet li huma fuqhom għallum fuq il-lat kummerċali. Aħna, per eżempju, għal mistoqsija fuq nuqqas tal-regoli li hemm fix xild għaż-żamma tad-data Aħna u kol għanna dubi tagħna, per eżempju, fuq il-revenues kolla illi qesi dawn il-toroq kolla ta' rikors huma reali dawn li qed deskritti għal-Parti Ewropea se jkun ir-rwol ta' dawn l-entitajiet ta' ħarsin fil-mekanizmi ta' rikors? Ser jkun ir-rwol tal entitajiet ta' ħarsin f'dawk li huwa l-joint review? illi huwa element ewlieni għal kredibilità tax-shield. Issa, fuq il-ġabra għan mas. Ija huwa punt ewlieni ovvjament kif intqal qabel minn ħadd ieħor. Aħna rridu ninterrogaw u naqsaqsu fuq id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea fuq il-possibilità illi dan jeżisti anki fil-Privacy Shield anki jekk hija xi ħaġa ta' deroga li inti tiġbor l-informazzjoni għanmas pala ħaġa sieħa u sissa da ma deċidewx fuqa legalment. Dan il-ġifiri jarġaw jirrit uqod minn qorti illi tajjel taqa u biex jideċidi fuqa wara riflessjoni fuq il-PNR. Jġifiri hemm istituzzjonijiet illi jridu jgħamlu din mistoqsija tal- dan il-ġbir, kif ħajġi proċessat dan il-ġbir għal-mas ta' data. Barra minnek, il-ħtieġa ta' rikors effettiv ewlieni. U għal dan il-għan l-introduzzjoni ta' funzjoni ta' ombudsman, ombudsperson, hija essenzjali. Allura, biex ningarantixxu l-effettività, il-funzjoni tiġi akkompanjata b'seta reali li u kol irridu jkunu dil persuni indipendenti. Anke jek mumiex imħalfin u hija xi ħaġa li aħna rridu napprezzaw, nidu bis-serjetà, l-aħħar sensila ta' kommenti, il-konformità. Jew għalmenu r rabta bejn ir-regolament Ewropew li ġej tam qabbel ma dak li għanna l-lum, il-Privacy Shield. Ħajqis it-tisħiħ ta' drittijiet il-li fil-regolament per esempio. Id-dritt ta' portabilità. Irridu li x-shield tiġi revedut minn għawet sentaj oħra meta l-autoritajiet ikoll ikunu daħlu bisħiħi regolament Ewropew u jkunu analizzaw il-lat operattiv ta' shield għawara li jkunu femu regolament ma taħjar. Dan l analizzi tal ġi artiklu 29 ħajkun ehm, xogħol diffiċli il ħaj tisir bil-reqqa u bil-pragmatizmu. U ħajkollu ġertu konsegwenzi għal-ġejjeni. Fil-fad n-ewwel analiżi ta' wara il deċizjoni xwemps ħaj fissa standard illi wieħed imma trid iħares għal dossier kollha li ħaj jiġu il-ġejjeni imma ki dak nixaqsam il-deċiżjoni ta' komment eżistenti. Għallu xinu għal passi li miz. Il-xol ta' dan il-grupp ta' ħidma se jitlesta fil-penarju li miz fil-12-13 april. U din dan il-parijiet tal-working group 29 se jikondizjona wkoll il-deċiżjonijiet li aħna qegħdin nieħdu fuq d dohra ta' trasferiment per eżempju, ta' tip ta' tip ta' klawzoli kontratwali u binding tip rules, regoli vinkolanti. Barra minn hekk, eh, fid-dawl tal-regoli ta' adekwazzjoni tal-Istati membri ħajkun hemm mbagħad il-każ ta' proċedura ta' komdoloġija li trid issir. Allura Sur president Sinjuri dan kelli xi ngħidilkom fil-ħin qasir illi kellna. Thank you very much. And uh, now we've been straight to Mr. Grazzi ħafna għaddu l-kelma mill-ewwel is-Sur Buttarelli nixtieq nistiednek sabiex ma titkellimx aktar minn 10 minuti. Sinjuri membri distinti tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-istedintuni biex nitkellem f'din id-diskussjoni preliminarja fuq din dan l-iskut tal-privatezza. Palma tafu, Il-Supervizur Ewropew għal-ħarsin ta' data fl-imkien ma' l-autoritajiet l-oħra indipendenti tal-ħarsin ta' data fl-Unjoni Ewropea kienu qegħdin isegwu il-kwistjoni ta' dialogu transatlantiku għal ħafna żmien u l-IDPS bħala ehm, fornitur ta' parir indipendenti kemm il-darba ta' pożizzjoni fuq il-trasferiment per ta' data personali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u kif ukoll fuq l-importanzi ta' l-importanza ta' din il-kwistjoni għal fiduċa u fismieħ u dim il-Orti tal-Ġustizzja fil-kas Shrimps aħna fil-fatt Eh, konfermajna li nemnu li hemm bżonn ta' eh, soluzzjoni b'saħħita u sostenibbli għalhekk aħna rridu nkomplu fitxu tip ta' soluzzjoni nirrikonoxxu l-isforzi li saru minn negozjaturi waqt l-ewwel set ta' negozjati fil-fatt huwa sinjal pożittiv li mhux biss l-Istati Uniti, il dipartiment tal-Kummerċ kif ukoll il-Kummissjoni Federali eh, ta' Kummerċ Federali imanka il-Dipartiment tal-Ġustizzja, il-Dipartiment tal-Istat u l-Uffiċċju ta' Intelligence skills nazzjonali kulħadd huwa involut. Fid-deċiżjoni ta' adegwatezza sieħeb strateġiku bħall-Istati Uniti dan tindirizza l-bżonnijiet ta' mijiet ta' kumpaniji b'mod partikolari l-SMEs li għalihom eh, regoli ta' negozju vinkolanti jew dawk standard, eh, regoli standard forsi mhumiex fattibli, imma meta niġu biex nindirizzaw eh, din dawn il-bżonnijiet hemm bżonn insibu soluzzjoni li dejjema Eh, li tista tagħti fiduċa u tista tiġi eh, li jekk tiġi u il-qorti eh, tkun b'saħħitha. Aħna bħalissa ninsabu fi stadju bikri tal-dettal kumpless ta' dan l-abbozz ta' deċiżjoni u l-annessi pubblikati mill-Kummissjoni l li għadda. Palma da kif qalet, Sinjura Falk Pierrotin, l-autoritajiet ta' ħarsin ta' data tal-Ewropa għandhom l-intenzjoni tkellmu vuċi waħda fuq dan l-skut u li DPS u koll jixtieq jikontribwixxi għal din l-opinjoni kollettiva bħala membru tal-grupp ta' ħidma fuq l-artiklu 29 u ftit wara bħala eh, li għat il-pariri fuq din il-kwistjoni ta' ħarsin ta' data aħna ħanħorġu anka l-opinjoni tagħna imma dan ħajsir b'sinerġija sieħa tal-pożizzjoni tal-grupp ta' ħidma aħna ħanatu l-opinjoni tagħna eh, kmini biżejjed sabiex il-Kummissjoni kif ukoll il-Kumitat tal-Artiklu 31 kun jistgħu jibbenefikaw qabel ma tittieħed id-deċiżjoni. Bħalma qed sfortunatament illum għadu kmini wisni nagħtikom informazzjoni dettaljata tal-analiżi legali dettaljata li bdejnija fil-ġranet eh, li għaddew palma għed dinja analizi indipendenta Iżda, ovvjament, aħna edin nisimaw b'attenzjoni għal osservazzjonijiet u l-analizi ta' esperti f'dan qasam dwar jekk il-negozji, l-soċjetà ċivili, l-akademiċi, eccetera, edin nisimaw x'għandhom xi jgħidu u diġà saru ħafna jingħataw eh, ħafna kummenti hemm dawk li jgħidu lil l-iskuta l-privatezza ma jġibx xi tibdiliet meta qabel mal-deċiżjoni Safe Harbor U emminet jgħid li hija anka iżjed dajfa, u mbagħad hemm oħrajn li qed jgħidu li fil-fatt din il-diskuta ehm, privatezza għandu deċiżjonijiet b'saħħithom bħala parti mill-pakkett e, u hemm derogi għal sigurtà pubblika kif ukoll infurzar tal-liġi. Mela, li insemmi ħames mill-loqsma li rridu inżommu f'moħħna l-ewwel net irridu nqisu bħala qalet il-President tal- Eh, l-artiklu 29 id-deċizjoni titħol jek titħol fis-seħ qabel tul fis-seħ tal-GDPR ċi tkun ibbażata fuq id-direttiva tal 95 u tal-ħarsin tad-data għalhekk bħalissa l-analiżi li għaddejja tinvolvi punti differenti li kollha bażikament jiffukaw fuq dik id-direttiva imma jekk tiġi interpretata fid-dawl tal-Karta ta' Drittijiet tal-Fundamentali u l-każistika tal-Qorti ta' Ġustizzja immod partikolari il-każ Shrem sal-hekk din kwistjoni ta' timing jista' jkollha konsegwenzi eh, sinifikanti għal dawk li huma l-formalitajiet legali. U x'inhu l-każ jiena naħseb li approċċ immirat li l-ġejjieni tkun idea tajba minħabba l-implementazzjoni sħiħa tar regolament ta' ħarsin tad-data madwar sentej oħra. Dan ifisser li l-operazzjonijiet kollha kemm huma ta' proċessar mhux biss it-trasferiment tad-data lejn l-Istati Uniti ħajkunu soġġetti għal regoli tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-kumpaniji li jkunu qegħdin joperaw barra mill-Unjoni Ewropea b'mod remot li jaffru servizzi lill-individwi fl-Unjoni Ewropea u jagħmlu monitoraġġ tal-imġiba tagħhom. Irridu nindirizzaw punt ieħor illum Fl-opinjoni tagħna hemm bżonn ta' evalwazzjoni sħiħa li tara wkoll eh, kif il-Privacy Shield u l-Umbrella Agreement tal-Stati Uniti morru fl-imkien jina xar li għaddi li għadda indirzajtkom propju fuq dan u forsi tiftakru li fl-opinjoni tagħna aħna rajna li d-dispożizzjoni tal-ftehim applikat ukoll għat trasferiment tad-data minn kumpaniji privati rilevanti lill-autoritajiet kompetenti ta' l-Istati Uniti sakemm dawk il-suġġetti tad data ikunu bazati fuq ftejn internazzjonali. L-aħħar tillet punt għandu x'jaqsam mal-rekwiżit tad direttiva tal-1995 li l-Kummissjoni Ewropea qabel ma ssib sistema li tkun e, e, tajt li sistema hija adekwata il-za liġi domestika kif ukoll l-impenji internazzjonali tal-pajjiż konċernat u aħna lkoll nafu li riċentement il-Qorta ta' ġustizzja imma mhux biss anke mid-disajnijiet il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 fl-opinjoni differenti fuq it-trasferiment ta' data personali iċċaraw li hija l-ordni legali tal-pajis terz li jridu jassikuraw li hemm biżejjed protezzjoni għalhekk hemm bżonn ta' evalwazzjoni mhux biss tar regoli applikabbli li ġejjin mill-liġi domestika jew inkella mill-impenni eh, domestiċi imma wkoll kemm fil-fatt huma effettivi fil-prattika, ġifiri l-analiżi tista' tirreferi wkoll Safej fej, jekk memx tibdiliet e, leġislativi li jillimitaw l-aċċess tal-autoritajiet e, tal-Istati Uniti, sa fej dawn it-termini jikorrispondu għal rekwiziti tal-qorti, forsi l-analizi Trit is mhux biss il-prinċipju tal-skuta privatezza ma wkoll il-valur legali sa fej se jkunu vinkolanti l-istabilità meta qabel ma tibdil politiku u laħanet iċ-ċarezza fid-definizzjonijiet u derogi. Iġviri xifisser eżattament essential equivalence ta' dawn ir-regoli ta' ħarsin ta' data effettivi tal-pajjiżi għalhekk aħna nixtiequ nkunu ta' għajnuna biex nagħmlu evalwazzjoni ta' kif dawn it-tip ta' salvagwardji fil-fatt ħajkunu effettivi fil-prattika u lan bħalma qalet il-qorti hija li fej id-data tiġi trasferita f'pajjiż terz bħal istati Uniti, xorta waħda ikun hemm livell għoli ta' ħarsien Ir-raba u l-mistoqsija ta' qabel tal-aħħar ġiet mistoqsija dwar id-derogi ta' sigurtà nazzjonali għal skopijiet ta' infurzar ta' liġi. Palma tafu l-Orti tal-Ġustizzja tiltlot regoli ċari u preċiżi li limitaw l-ambitu ta' kwalunkwe interferenza fil-drittijiet fundamentali tal-persuna li id-dejta tagħha jiġu trasferiti mill-Unjoni Ewropea sal istati Uniti. Dawn huma regoli li jagħtu salvagwardja anka kontra l abus Dawn verament għandna bżonnhom fil-każ ta' proċessar awtomatiku u fejn hemm riskju sinifikanti ta' aċċess mhux legali. Il-President tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artiklu 29 għamlet referenza għal kas tal-PNR Kanadis, xaktarx ħajkunem smieħ tal-waqt f'April. U aħna ħan publikaw l-opinjonijiet u talbit tagħna fis-sit tagħna. Fl-aħħar kwistjoni bħalma qalet il-qorti deċiżjonijiet ta' adegwatezza huma eh, strumenti ħajjin għalhekk għandhom bżonn ta' reviżjoni perjodika fid-dawl ta' tibdil fil ċirkostanza. Għalhekk il dispożizzjonijiet ta' reviżjoni ukoll irridu jiġu analizzati mill-qrib, għalhekk biex nagħlaq nista' ngħid li għadu kmini wis biex ngħidu sa' fej Eh, ħatkun, jekk ix ħatkun sosa suċċess l-sku ta' privatezza sissa, sissa, imma il-bżon ta' ċertezza legali, ċertezza legali, kemma l-individu kif kollu kumpaniji ma ta' tannix, ta' tannix il ta' namlu zballi. U ta' min jgħid li anka jekk id-deċizjoni ta' adegwatezza ħatkun marbuta biss mal-sku ta' privatezza, ħajkun xorta waħda indirettament rilevanti għal trasferimenti ta' data oħra bħal dawk li għandu xjaqsmu mal-klawzoli kontrattwali standards u klawzoli vinkilanti. U ma ninsewx li din id-deċiżjoni hija ta' importanza ewlenija mhux biss għal relazzjoni transatlantiċi ma għandha rezonanza internazzjonali ħafna pajjiżi ħajkunu qegħdin isegwu mill-qrib il-progress fl-isfond tal-adozzjoni ta' ta' qafas il-ġdid tal-ħarsin ta' data. Din raġuni jena nala nispera li l-Komissjoni ħaj konsidraw ir-rakkomandazzjonijiet tal-DPAs indipendenti u aħna edinaw għad dispożizzjoni tagħkom għal kwalunkwe eh, kontribuzzjonijiet li jista' jkollkom. Grazzi ħafna mela ngħaddu mill-ewwel għal membri l-membri naqdu magħna mhux aktar minn minuta għal mistoqsijiet Umbat għandhom żewġ minuti biex wieġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Jekk ikun fadal xi ħin imbagħad iva jista' jkollna xi mistoqsijiet supplementari ngħaddi mill-ewwel lis sur fost għal minnaħa tal-PPE għall-ewwel mistoqsija. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna liż-żewġ eh, rappreżentanti ta' ħarsin ta' dejta għal prezentazzjoni tagħkom. Jiena tismawni? Iva. Ma tantx għandna ħin u għalhekk se jkolli Mm, nitkellem mill-ewwel fuq il-mistoqsijiet tiegħi, nasal mistoqsijiet tiegħi, mela l-ewnet nix nkun naf intom għandkom l-istess opinjonijiet li prezentajtu għawek u japplikaw għal pejzi oħra bħal ċina, l-Indja, r Russja, l-Pakistan. Nixtieq nisma xi ħaġa fuq dan is-suġġett għax għadni ma smajt xejn sissa. U għandi mistoqsija oħra dawn il-proposti huma serji dwar jista' isir dwar jekk pajjiżi terzi għandhomx l-istess standard ta' ħarsin ta' data bħall-Ewropa. U jekk iva dan huwa l-approċċ li ġi mażul, jien qed l-impressjoni li l-frontieri tagħna prattikament ħajkunu magħluqa għal inqas għal dak li huwa d-data U jiena ċert li ħadd ma jixtieq din ħaġa, issa fil-qosor qed nitkellmu dwar sigurtà nazzjonali kif ukoll eċċezzjonijiet, intom għandkom xi forma ta' reviżjoni għal qafas legali minant stati membri oħra, eżaminajtu għaddi, taħsbu l-standards huma qar minn l-iskuta l-privatezza u madux possibli li wieħed jibgħat informazzjoni minn Franza l ġermanja per eżempju, u għal IDPS e mistoqsija oħra qasira. Jekk inti taħseb li Facebook u Twitter u il-ħazna tad data tagħhom fl-Istati Uniti ma jikorrespondux għall standards tal-ħarsin tad-data. Ma jistax ikollok mudell aħjar u datta ruħek skont il-bżon eh, bist il-ħin. Mux ħajkolkom, mux ħajkollok ħin supplementarju Axel, għax bist il-ħin u minħabba fik kina mandiġ prestazzjoni tajba daqs Albrecht ta' zamma tal-ħin. Cette décision d'adéquation va effectivement créer un standard et donc on doit être extrêmement prudent sur son calibrage. Nidu noqodu attenti il-xawnek għedin it-kelmu dwar l-Istati Uniti l-Europa. Imma għawnek għed it-kelmu fuq standard standard dini li jek jgħat il-kas irrit jista japplika għal kazijiet oħrajn, għal territorji oħrajn. Allura għalek aħna studjena dil-kwestjoni bir-reqqa ma u kol bil-pragmatizmu. Okay, um, Giovanni, please. Giovanni, issa. Jena naqbel bisħiħ ma dak li qalet Isabel u nixtieq ngħid li id-DPAs, inkluż li DPS, jiprovdu jagħtu kol parir anka għal dak li huma pajjiżi terzi oħra, jekk għandna raġuni tajba biex nagħmlu dan, per kien hemm trasferiment ta' data li jrid isir għaliex ikun hemm applikazzjoni minn dak il-pajjiż li jrid jiġi inkluż E, f'din il-lista l-bajda biex seħula hekk aħna l-koll nafu palma edna li dik id-deċiżjoni hija standard għaliex pajjiżi oħra jista' jkunu interessati li jkollhom e, l-iskuta privatezza tagħhom ukoll. Għalhekk il-mistoqsija tmur lura għal xi fisser ekwivalenza essenzjali fil-qorti tal-ġustizzja, fis-sentenza ta' qorti tal-ġustizzja ma jfissirx li jkun hemm l-istess eżatt livell ta' ħarsien, imma eh, fil-prattika eh, xi sta jfisser dan il-livell ta' ħarsin? Grazzi ħafna għal SND. Eh, eħe, ma l-kelima mux għaw edha mela ħan t-kelmu ma l-oħrajn qabel ma mnur ġrura. Għalde, Soffi, inti edaw tajjeb wis? Mela naddi l-kelma l-Soffi nħibżalt. Iva ħan lura għal kwistjoni tal-status legali tal-impenni dispeċini li il-kellima tal-Kummissjoni telqu. Sa' kemm mandiġ forsi bżon nuċċali ieħor, xkonna naħdu gost li konna aktar informazzjoni dwar dan. Għax di fil-fat miex biss dwar il-ħarsin ta' data u għek basikament għet niskemmu fuq il-sorveljanza tal-massa u palma għet fil-mistoqsija tijaj eh, l-mistoqsija l-Komissjoni mux biss il-sentenza xrems em sentenzi oħra minn orti ta' Strasburgu eh, u rridu nikkonsidraw din hija kazistika. Jina smajt il-Giovanni Butarelli għajt li aħna imħasbin dwar aċċess illegali, maħna le, eh, aħna mħasbin dwar aċċess li fil-fatt huwa legali. U għalek nishti insemmi din il-kwistjoni tal-status legali tal-impenja li xina għandi diffikultà li nemmen li permezz tal-iskuta privatezza u l-impenji kollha madwar id-dinja aħna ħankunu qegħdin imbidlu l-qafas li fih is-servizzi tas-sigurtà qegħdin joperaw. Jiena naħseb li l-qafas legali u laqas il-prassi, l-aċċess ħajibqa kuna ħankunux bidlu xejn, l-aċċess ħajibqa eh, legali. Xorta taħi hemm aċċess għal data u għandi mistoqsija oħra. Għandi mistoqsija. Il-Sinjura Falk Pirotan għalet li revizjoni huwa element ewlieni fil-pakket kollu kemm imma aħna għandna esperjenzi negattiva ħafna bir-reviżjonijiet. Jiena sfiddajt il deċiżjoni tal kummissjoni fuq id-Steam Swift, ir rapport tal-revizjoni dwar il-klassifikazzjoni t-sada li kunem klassifikazzjoni, ġvi kif taħdmu l-ħat taħdem ti? jekk il-Kummissjoni tista' tiddeċidi li tikklassifika tagħmel eh, segret dokument awtomatikament il-mekkaniżmu tar reviżjoni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 La question, ce n'est pas de savoir si les États-Unis vont changer leur loi. Ma nafx iżom jekk sa tiħaj ħajbidlux il-liġi tagħhom fil-żmien li ġej, ma naħsibx huwa każ fil-verità. Dak kollha li qegħdin jagħmlu, ix-xogħol kollu li kienu qegħdin jagħmlu diġà qegħdin jidher fit-tekst u dik informazzjoni l-unika ħaġa li aħna apprezzajna huwa jekk kif pratika peress li dawn huma miktubin fil-PP 28 fis-sezzjonijiet differenti leġislattivi, jekk dawn jikorrispondux għal idea tagħna termini tal-proporzjonalità u nuqqas ta' sorveljanza tal-massa. Dan huwa xogħol li konna qegħdin naħdnu, Ġifieri l-involvimenti li kellhom x'jaqsmu mal-liġi Amerikana hekk kif inni palissa jekk dan kif inhu deskritt fil- dokumenti differenti għas-Siniti, aħna kien ħossu xek l-involviment minna taħħom ħajjevita li kunem sorvaljenza għanmas l-orti, in parentesi, jew invented commas e, t-intervjeni. Issa fuq il review Menżewġ tip ta' reviews għandek il-joint review li huwa li ġala darba il-ftejm ikun konkluż iż-żewġ partijiet involuti jaqdu ammont ta' informazzjoni u jitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' ftejm. Nitkom raġun. Għadak jew ma' soġġetti oħrajn dan it-tip ta' joint review ma jaħdimx sewi ġifieri ntej dan. Imma review ieħor illi jista' jsir illi nerġgħu nagħmlu l-mistoqsija fuq struttura u kontenut ta' shield minn u sentajn oħra. Dejjem nizom u d-majnajna li minn u sentajn oħra dejjem ħajkun hemm tip ta' prassi ta' shield u għalhekk ir-regolament Ewropew jiġi adottat. Definitivament. Giovanni. Nota il-paġna ta' 30 sekonda fuq l-ewwel mistoqsija, il-kliem ewlieni hawnhekk mhux regoli legali imma ordni legali. Għax il-regoli legali mux edha, mux jitqisu bħala li joffru assaċ nivell xira ta' ħarsin. Allura skont ix-xemp u ir-regola, il-lingwaġġ preċit tal-deċiżjoni irridu nżommu mal-impenji li fih irridu mbagħad nipproċessaw id-dejta sa fejn jitqisu bħala proporzjonati u meħtieġa selettivi mhux biss satisfaċenti, ġifieri bla sensa tagħhom imma wkoll sodi biżejjed li jiġu meqjusa bħala effettiva fil effettivi fil-prattika u stabbli u għalhekk jikorrispondu għall regola f'dak il-pajjiż illi ser jippermettilna inhu qisu illi dak il-impenn u wieħed illi wieħed jiserbot fuq. Thank you for the Greens, Jan Albrecht, please. Thank you. Uh, perhaps just uh, at the beginning one short remark because of course we Mela, Sur Alpret, għanna ovvjament eh, nitrattaw l-Stati Uniti u Russja kont differenti għax hawnhekk qed nitkellmu dwar deċiżjoni ta' adekwatezza mbagħad fil-Stati Stati oħrajn. Maħniex qegħdin nitkellmu dwar dan u bosta nitkellmu dwar qabel ma ħajbidlu s-saba kollha kemm tagħhom ta' drittijiet fundamentali u ħarsin ta' daw. Però xort għandek il-problemi ta' trasferimenti ta' data lejn ir-Russja? ta' se kikku mandek deċiżjoni ta' dekotezza. Ġifiri dun nifmu ta' tamel fuq xiexet nitkelmu hawnhekk, allura mistaqsa tiegħi tiegħi di. Rikward il-soluzjoni tal person. il rekwizit tal orti b'rabta ma' l-aċċess għad-data personali Ija li għadu jkunem hemm rimedju effettiv ġudizzjarju u istan istandek ombudsperson li huwa għal under secretary tal-ferra dekottiva illi mużikament kull mu huwa messagġir. Mbagħad l-ispettur ġenerali qed jagħmel dawn l-ispezzjonijiet skont ir-regoli li ilhom hemmhekk midejjem għal dejjem, midejjem għal dejjem. Ġifieri x'inhi l-bidla legali brabta mal eh, din il-rekwizit mill-qorti bbażi ta' deċiżjoni safe harbor. Grazzi li dew Ġapanni. Fil-fa dan huwa wieħed mill-punti għal fejn li huwa bikriwis biex ntikom tweġiba preċiża. Fil-fatt irid ngħid illi hawnhekk il-kilma u l enija miex autonomija, indipendenza, allura rridu nikkonsidraw kif jew sa fejn aħna ser niklassifikaw autorita bħala dipendenti fl-Unjoni Ewropea u mbagħad inqablu din l-indipendenza ma' livell ieħor ta' indipendenza illi m'għandux ikun fi prinċipju identiku imma għandu jkun ekwivalenti b'mod sostanzjali. Allura rridu naraw sa fejn dan il-eżerċizzju ta' monitoraġġ huwa essenzjali u reaġixxi għatlet deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Ġustizzja kontra l-Ungerija, il-Ġermanja u l-Awstrija brabta mal-indipendenza tal-ħarsin tad-dejta dawn l-awtoritajiet. U Iva jina mux għandi u zit, effettivament għet nitkelmu dwar eh, il-fat li dan il-working group di 29 huwa safewa lest li jaċċetta din fejn ħajkollok karatteristika ta' indipendenza li hija biżejjed biex titqis bħala tassew mekkaniżmu ta' rikors tal-persuni għall-individwi li għamilna progress huwa l-Amerikani għallu ukoll il-lux issa li din l-istituzzjoni u dak li rappreżenta jott għal trasferimenti l-oħrajn ukoll, iġifiri jott ukoll għad-dejta li se jiġu trasferuti taħt il-klawżoli kontrattuali. Jina rrit jina inkun naf fej eżatt hemm xi tip ta' progress sostanzjali meta niġu safe harbor. Din il-privacy shield mhux qed nara dan it-titjib u għalhekk nikkummenta. Din hija deċiżjoni ta' dekotezza li aħna nistgħu insibu ma nafux kemm aċċettabbli ma' nixtieq inkun naf. Jekk inti jtajdilna li standards jiġu stabiliti, da jfisser illi għal kull tip ta' ftehim sosegwenti dawn l-standards ser japplika. Tista' tlaboraw xeħta ħatiħu fil-prattika u fuq l-ombudsman. Jena mm, nishtiq li ma nafx noma di tal-ombudsman neutrali, ma nafx noma kif taħdem di tal-rimedju legali u l-proċeduri, forsi t-tadina kem xej dwar dan? Grazzi, Signora Ernst, Konjena Ernst, s-sena dwar Giovanni biex jwieġeb forsi. Iva, grazie, d s-sieta Iva. Nerġa l-ura dak li jett, għabel eh, ma wasaltin. <laughs> Ovvjament, kullħat ħajkun qed eh, eh, qabel dak li għanna strument legali Safe Harbor u il-Privacy Shield imma għalija il-kelma ewlenija hija il-każi tal-qorti. U l-parametri li għanna issa mill-każ ta' xrem. Jiġifieri aħna għandna sefaber fil-sfond. Għanna safe harbor u il-naraw jisab minn dan l-istrument Eh, u dan il-ġdid kemm kemm jissodisfaw ir rekwiziti Ġifieri ma mhux issa safe harbor mhux daqshekk importanti naqbel miegħek. Fuq dal-pass, fuq il-privacy shield, ħajkun jisu benchmark punta kejl għal soluzzjonijiet u l-approċ internazzjonali ġifiri għanna bżon approċ li kun koerenti u nasab li deċiżjoni preliminarja fuq il-PNR tal-Kanadja se tal-Kanada ħaj jippermettilna li jkollna dan l-approċ li aħna neħtieġu. Aħna qegħdin analizzaw il-dettalji relevanti ta' dan din ħaġa ġdida, din l-elementu konċet ġdid u l-valur miżdi l-Unjoni Ewropea u fil-grupp ta' ħidma fis-sottogruppi eh, f'dawn l-istizzijat eh, fil-fatt kien eh, huwa punta riflessjoni tajba ħafna, importanti ħafna u li issa wara li nlestu nerġgħu niġu lura bi kommenti. Iva, jiena wkoll ħanżaw fil-qosm il-ħatija, jien sempliċement biex ngħid li aħna analizzajna dan ix-shield fil-dawl ta' żewġ kriterji. L-ewwel ned, huwa progress meta qabel ma' safe harbor? u meta li sar il kritika li sar fuq safe harbor, fuq proposti ta' titjib li kellu jisir fuq safe harbor. U aħjar u dan il-fejm il ġdijt jgħati garanziji u rekwiziti speċifiċi biex eh, ntejn il-qorti speċjalment tal duwa s-Servizzi Sikurta Amerikana. Iġifiri dan huma żewġ affarijiet li fl aħħar permettuna li nieħdu definizzjoni speċjalment fuq il-Working Group 29 eh, fuq din l għadda ġdida. Għal dak li għandu x'jaqsam dak li huwa fis-start tal-standard. Eh, iva għandna bżonn standard għaliex aħna ser nagħmlu riflessjoni fuq effettivament każ partikolari li dik tal-adekwatezza tal ehm, li għal l-iktar ħaġa importanti li dik bissanna jiġifieri tisemma legali partikolari imma għal dik it-tip ta' sitwazzjoni inti dak li ser titlob minnaħa tal-Amerikani għal trasferment tad-data ħajkun eh, forma ta' standard li ħat titlob l-Ewropa li bl-istess mod li inti tibbat dejta band oħra tal-dinja, naħra tal-dinja. Grazzi Sendi Jena Gomes. Grazzi, skusani ma konċ hawnhekk meta sejjaħt li meta eh, ma kont qed insegwi kollox. Jiena nemmen li hemm titjib iva, Ma ċertu ponti ċorta jħasbuni sew anki prezentazzjonijiet kemm tal-panel qabel kif ukoll tal-kelima li jennessa u rewna. Eh, mod il nuqqas ta' il-regoli fuq żama ta' data. Din il-pluralità tar review mezzi li mhumiex daqshekk ċari għal minn ċittadini li mhux qed jifhmu eh, xi jridu biha. Ovvjament għandek il-possibilità tal-ġbir għan mas u l-użu għan mas taħt ċertu derogi ta' din id dejta u eh, nixbet l-attenzjoni ta'kom għal-fat illi l-NSA skandlu kien minħabba li dawn id-derogi kienu għet intizaw pala regola fuq il-kustjoni ta' sekurta nazjonali u mill-ismajtijien dan jista' jkun u possibli taħt is-sistema twali. E, dik li kon ftemna fuqa. U ovvjament għandek il-kwistjoni tal-ombudsman e, jew l-ombudsperson insomma li Ida li xmessa xkun kun indipendenti. Iġifiri għana bżon il-ħtieġa għaxertezza legali u l-status legali għaliex mill nista' nifhem jien dan huwa ftehim politiku u laqas għasmu huwa ftehim minn pożizzjoni ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea ta' Stati Uniti, ġifieri Intom wara li smajt li l-kommet nej, spost partikolari fuq ġidi sa' 20 il-Kommissjoni tista' tużad din il-deċiżjoni fuq l-adekwatezza? Jekk intom ma taqblux? u taħdbu kontra dik il-mistoqsija tista' din imbagħad tiġi dikkontestata jew li noqgħod nistennew il-korti qas il-qorti. <laughs> Grazzi. Ija kwistjoni ta' politika tal-pajjiż l-ewwel nistennew il-ġil 29 l-mbata bazi ta' deċizjoni, l-artiklu 31 ġifiri ta' rappresentanti tal-Istat u koll ħajatu l-fema taħħom. Mbata bażi dawn iż-żewġ pariri, il-Kommissjoni titiġi deċiżjoni tal-edukazzjoni definitiva wara li status legali u status legali futur ma nafx, ma nafx propjament se tkun tiġi legali fil deċiżjoni ma jinħana fuq din il-fażi fuq livell ta' ġibti ta' waxin huwa li nam parir li korrispondi għal xogħol tagħna, kompetenzi tagħna u il-każ il-ġuridiku legali hekk kif aħna ninterpretawh illum. Grazzi Giovanni l-aħħar, l-aħħar. Issa minn żewġ opinjonijiet eh, kif sa taraw mifqgħu ftit ġimgħa oħra se jirriflettu l-interessi ta' kulħadd. Ħadan ħajjeġixxi bħala xaħġa li solvi l-problema, jkunu fl-interess tal-Kummissjoni bħala sita tal-trattat tal-kumpaniji li jitrattaw id-data ta' safe harbor u ovvjament individwi rilevanti. Il-Kummissjoni mhijiex marbuta Iġifiri huwa sempliciment mandatorju illi inti titlob dawn iż-żewġ opinjonijiet iżda mbagħad fidejn il-Kommissjoni għabbażi ta' dak il ukoll għal rappresentanti tal-Istati membri teħdan artiklu, l-Komitat artiklu 21 xistaw jisiru aħna għedin nirrekomendaw apparti ta' analizi bil-reqqa u il-dijat kolla u femit kolla ħajjeti jisu. Grazzi, grazzi l-kollegi kolla dan il-mistoqsijiet u t-weġibit nantu mela t-tini sessjoni editajiet privati. E, Jek joġobkom il-kelima ta' din is-session e, naqdu miej fuq il podju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 absolutely, absolutely. Uh, colleagues, um, we're going to make a quick start. I was just having a conversation with one of our experienced... Kuna se konna mela, konverzazzjoni maħt mill-membri esperienzati. U kien qed jgħid illi forsi nisaw qatru ftit is U ġifir se jkun li kommenti ta' konklużjoni ser naqsawhom konklużjonijiet tiegħi mux se titilfu xejn, <laughs> ġust naċċertakom ġiviri, mi konklużjoni konklużjonijiet jek jekk naqtaħħom, għax naf li nojm hekk nagħmlu naħseb idea tajba x'kont t imur jġri għabat l aeroplan u ferrovi u x'naf jien ġifieri dispjaċini tal-li qed naqtalkom klimkom imma għem tagħmel. Tassew jiena kuntent li għandi l-entitajiet privati għadiet u akademiċi u ma fil-fa dawn u ma nies sewlenin dan il-qasam illi jikontribwixxu eh, għaliex għandhom ħaġa importanti xi jgħidu l ħan nisimgħuhom u ħajkonna sessjoni oħra ta' mistoqsijiet u tweġibiet mill-membri tagħna. Mela, ħanibdew b'seba' minuti kull wieħed. Is-Sur John Higgins mid-Direttur Ġenerali tal-Low Digital Europe. Sa, seba minuti. Mr. Henry Higgins, grazzi tassew tal-li studentni għawnek. Oh, l-għoda li tajtni ċans kena fuq dan il-mekanizmu. Għannin ma jafnix, ah, u minn ma jafux minnu Digital Europe. Aħna fajti mill-grupp kbir ta' kumpaniji ta' eh, eh, tekniċi, tech companies, u nif għanna firxa sħiħa ta' kumpaniji relatati. L-assoċazzjonijiet multinazzjonali tagħna, kumpaniji multinazzjonali, jinvestu ħafna fl-Europa. Jina kont Bratislava ktar ta' din il-ġimgħa fejn rajt li waħda mill-ikbar kumpaniji multinazjonali impjegaw 5 mitruħ, ħames telef ruħ fi Slovakkja li wieħed mill-ikbar kumpaniji li ħadmu n-nies. E, u meta aħna minna kalkoli tagħna rajna li jirrappreżentaw 23,700 kumpanija fuqhom illi jimpjegaw 7.5 miljun ruħ jien ma kienx ma kull u waħda minn dawn il-7.5 miljun ruħ imma dawn l-aħħar seba' tiem jiena mort il-Greċja, mort ir-Renju Unit, is-Slovakkja u l-Olanda. U naf ġifiri l-SMEs li operaw eh, fl-Europa bħalissa naf il-Greċja forsi u għakaznar speċjali, iżda kienem kumpanija emmek li kontet nitħaddet maħħam, mm, jini nafu ma snin twal, issa naqsu bin-nofs. Eh, n-nis illi kellhom qabel il-kriżi u ngħidilkom tan biex nagħmel ċara lilkom illi kumpaniji jizzar fis-settur tech fil-Ewropa eh, mod partikolari tal-Ewropa tal-Vant ukoll tan-nofsinhar tal-Ewropa qed tibatu U bosta minn dawn il-pajjiżi qegħdin juru li huma imħazbin dwar l-influssi transatlantiċi tad-data u isprimew li li dred din il ħassib tagħhom u għalhekk mhux dak għalhekk biss aħna nilqgħu il-deċiżjoni tal-abbozz tal-Komissjoni fuq l-adekwatezza, ma l fatti li għattu kuna dan ismiħa unek illum għalli xider li li fissem l emmi pizu kolla rida li dawn jaħdmu biex jikontribwixxu għal riżultati li ju li jirnexxi li rendi l-frott. Aħna rridu mekanizmu soti li wieżen it-kabir ekonomiku u xogħol fil-xogħol għajt xogħol fl-IT fl-Ewropa illi jħares id-drittijiet ta' ċittadini. Ja jiena rrid mod partikolari. Nisħaq illi il-membri tagħna kienu impenjati bisħieħ biex eh, jizommu mal-rekwiziti legali. U tajja pin nerġaw nejdu, dawn ir-rekwiziti legali biex jkun hemm livello li ta' ħarsin ta' data meta jkun ċaxmar ta' data huwa obbligu illi mhuwiex ma ix jisu eh, xejn mhux xej, imma safe harbor eh, għafas iħolo kifedna eh, inċertezza legali għan negozji ta' kull tipu għamla. U ovvijament nsos smajtu dan il kol l-lum, illi xe 60% ta' dawn il-kumpaniji li għakinu soskritti għas Safe Harbor kienu SMEs u ovvjament id-deċiżjoni tal-qorti tefed dubju fuq mekkanizmi ta' trasferiment ieħor. U dan ukoll ħolo eh, idea ta' inċertezza legali u żied pis ieħor fuq kumpaniji li tassew m'għandhom bżonn iktar fiżijiet palissa. Ehm, barra minn hekk ta' min jiftakar il-Unjoni Ewropea u il-Stati Uniti eh, mod ġenerali, anki speċjalment però fil-settur tagħna huwa suq l-iktar importanti għal xurxin tal-IT mhux bisa dak l-kummerċ imma anki investiment dirett barrani. U dan il din ir-rabta din relazzjoni tant sensiva u mirqribja minħabba possibbli biss minħabba trasferiment ta' data personali fost data oħra fi kuġej ċar jew data personali oħra. E, u jgħanajda s mod ċar li di mhix biex ngħidu illi konsiderazzjonijiet ekonomiċi jfissru li aħna rridu nagħtu iktar tempenni dawn l-affarijiet għal da milli ħan ikun ħarsin t dejta personali da mhux qed ngħid xi affattu. Jien qed ngħid li u huma importanti d-għedda daqs ieħor u rridu nsibu mekkaniżmi li jippermettu li dawn iż-żewġ affarijiet jitriġu trattati b'mod xieraq. L-istrumenti legali illi il-regolament għal ħarsin tad-dejta Eh, li doħġu fisseħ pal dawn il-klawżoli standard ta' kontratu u l-regoli vinkalanti ta' kontratu u wisa sandet il-privacy shield edin emmek biex dawn it-trasferimenti jinkludi il- eh, salvaguardi tal-ħarsin ta' data u kifet il-membri ta' għadin jindu ta' fejn. Iżda wara xur ta' ċertezza, aħna tassew issa irridu nerġaw insibu fiduċa, niksbu fiduċa fil-ċittadini tagħna, fil-setturi, fil-negozji, u aħna f'Digital Europe nħossu illi dan il-privacy Shield tal-Unjoni Ewropea u Stati Uniti indirizz ħafna mitħassib tal-Parlament f'analiżi tagħna u iktar tapis fuq il-kumpaniji intom smajtu llum hawnhekk eh, kif dan u għaliex dan huwa każ. U ta' minnejdu kol li dawn l-obligi ser iżidu spejjeż u pita amministrattiv fil kumpaniji iżda dawn huma lesti li jaċċettawha għaliex li nerbu sida ta' konformità jfisser li staw juru li ċittadini u klienti tagħhom illi huma taħarsu id-data personali tagħhom. U emnun meta ngħid illi suq u kompetizzjoni huma magna qawwija wara t-tip ta' imġieba. Ix-xild ukoll għandu is-sistema ta' forzar ħafna iktar ta' dan is-saħħa u jinstituzzjonalizza il-cooperation iġa, il-cooperazzjoni teżisti bejn il-Departiment tal-Kommerċ u il-Retajiet ta' Ewropej u jieħu relazzjonijiet informali u jġorrom joħodhom fuq il-livell li jmiss. E, per eżempju, juffoka fuq trasparenza, jiftaħ iktar u joffri li ċittadini iktar minn mezz wieħed kif wieħed jista' jisolvi il-menti E, fil-fast ma naf ebda mekanizmu ħar li għandu daqstek mekanizmu ta' rimedi li huma integrati fih. Mela, minħabba li għandi e, sinżom jħin u dimajnejna, għajnejja, u rriċċid li jinti ċanfarni, e, nħan inkonkluzi. Aħna għanna kull fiduċa illi il komissjoni għamlet ix-xogħol ta' li huwa meħtieġ u għabiex nħidu dawn id-deċiżjonijiet u nisammaw li nistgħu nerbu dawn l-sfidi u nafu li bħala industrija aħna nal-wol si wix naqdu u aħna nsenjati bisħieħ sabiex naraw illi il-privacy shield jaħdem bisħieħ u illi jista zom eh, sot mal-milja ta' żmien. Aħna eh, impenjati illi ikonna mm, ikunu parti minn dan is-suċċess, iżda aħna għandna bżonn ċertu ċertezza legali u l-appoġġ tagħkom biex nippermettu ilhom illi il-kummerċ jistajsi jsir permezz ta' xogħol tal-IT tajjeb fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi John għal kontribuzzjoni tiegħek. Issa ngħaddu għal Mark Rottenberg, professur fil-ċentru tal-liġi ta' Georgetown University. Kull min isegwi l-Master Valence jafu li huwa ġurista ta' qudim Amerikan. Grazzi tal-li ġejt u il-mikrofon fidek. President, <clears throat> ospiti, membri tal-Parlament, signori, grazzi tal-onur, <clears throat> nista nitkellem ma'kom l-lum, jena president tal-Information Center nitkellmu fuq kwistjonijiet tal-privatezza jena li fil-Law fil Center fl-ħar 12 sena u aħna bdejna sta nifukaw fuq l-emerġenza ta' direttiva tal-protezzjoni tad data tal-Unjoni Ewropea. Kull sena aħna segwejna b'interess kbir li sviluppi tal-liġi Ewropea għax nafu li għanda konsekwenzi kbar fuq id-data protection fid-dinja kollha. nagħtikom storja qasira sal-lum u se għajem xi ftit Eh, kwistjonijiet importanti li forsi għadhom ma ġewx msemmija hawnhekk u sanatikom nagħtikom xi rakkomandazzjonijiet u nixtieq anki fil-bidu net illi eh, l-organizzazzjoni ta' konsumaturi għamlu xogħol importanti ħafna anki fl-Istati Uniti bħal Center for Digital Democracy, Access Now, Privacy International u oħrajn illi ikkonċentraw fuq il-tħassib li għanna bżon ta' protezzjoni u salvaguardja eh, ta' protezzjoni fil-flussi ta' data transatlantiċi. Issa wara l-adozzjoni ta' direttiva tal-1995, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea kellhom sfida u dimom, kellhom joħol u l-bazi legali biex il-trasformazzjoni ta' data minn mill-Unjoni Ewropea fejn kien hemm eh, kien hemm protezzjoni eh, ta' data serja mm, kien hemm impjant sħiħ fil-umbat lejn l-Istati Uniti fejn kien hemm minnaħa l-oħra eh, liġijiet ta' data protection frammentari. U ħriġna bażi biex niproteġġu id-data illi jaslu għall-Istati Uniti. Wara 15 il sena aħna għamilna l-evaluazzjoni anki qabel il-deċizjoni x'Rems, u anki fl-istorja reċenti rajna għamilna evaluazzjoni ta' dak li qed fuq iż-żewġ naħat u għandi xi kummenti ta' malajr x'natikom fil- fl-Istati Uniti 9-11 kellu impatt kbir fuq l-istat tal-riservatezza u mxiet lura din il-leġislazzjoni ftit wara għaddejna liġi li għajdulu Patriot Act illi estendiet il-sorveljanza tal-gvern anki fil-komunikazzjoni nazjonali. Il-Komissjoni Federali tal-Kummerċ ħadet fidea il-kompitu biex tipproteġġi l-konsumaturi fuq kwistjonijiet ta' data protection. Però l-FTC ma kellix bizet autorità biex tagħtu biex tagħti salvaguardi neċessarji. U anki f'każijiet fejn kien hemm ksur ta' safe harbor, l-FTC setat l-iktar setat tagħmel kienet illi eh, eh, tajt lill-kumpanija ma terġax tagħmel il-ksur. Eh, kien hemm ma kienx hemm rimedi għal dawk il-persuni fejn id-dejta tagħhom ġiet abbużata. U żvilupp ieħor kienem fl-2008 fl-Stati Uniti bl-espansjoni ta' sorveljanza tal- eh, sorveljanza eh, eh, u l-autorità imxiet minn sorveljanza immirata lejn sorveljanza programmatika. E, e, kultanti jajdu la bulk surveillance jew mass surveillance. sel 2008 fl-Istati Uniti ma kienx hemm iktar il-bżonn li nidentifikaw e per individwu partikolari. Imma sempliċement eh, najdu x'inija il-programm jew attività li jridu jieħdu. U dan qed lkom għaliex, għaliex wara il tal-2013 eh, tal-estensjoni tal tas-sorveljanza tal-gvernijiet ittieħdu passi biex jagħmlu riformi. U il-Freedom Act Eh, umbat u fistret it-tmim ta' dan il-bulk collection, dan il-program li najduru 215. Pero mar solviċi il-program 702. Ullum qed nitkellmu fuq eh, arranġament ġdid ta' data transfer. Eh, imma eh, u l-autorità 702 għada fisseħ, għada fosta. Issa nixtieq nagħmel xi kummenti fuq il-Privacy Shield u dawn il-kummenti nagħmelhom bħala paragun u u biex inqabbilha ma' Safe Harbor tal-2000. L-ewwel punt fuq il-Privacy Shield huwa li fil-fatt jirrappreżenta pass lura kemm fl-ambitu kif ukoll fid-definizzjoni ta' dritt tal-privatezza. E, toll e, il-notizja, però tnaqqas il-normi legali li huma assoċjati mal-protezzjoni legali. Mem lebda beneficju għal konsumaturi li kunem lista dettaljata fu il-notifika e, e, e, li tati l-konsumaturi. Dawnu ma sempliciment kondizjonijiet li permetti li l-kumpaniji jajdu kif iridu jużaw id-data. Umbat, l assikurazzjoni ta' dan ta' din l-istqarrija se jużaw id-data b'dak il-mod. U dana kważi huwa kontra għafas ta' data protection illi jagħti limitazzjonijiet ta' ġbir ta' data personali. U dana huwa l-ewwel mod illi e f'dan il-każ qed nagħtu inqas protezzjoni milli fuq safe harbor. U tieni mod li qed jagħtu inqas eh, protezzjoni huwa l-mekkaniżmu ta' infurzar. Kull min huwa jaf x'inhu safe harbor jaf illi għal konsumaturi għandhom forma komplessa ta' redress li l-ewwel irid jmorru lejn il-kumpanija mbagħad f'parti terza mbagħad l-FTC. U mbagħad eh, l-FTC eh, qalet illi irċevejna biss erba' il-menti fi 15 il-sena. Eh, u jema kol sorpriz laqqas. U dan il-proċess tal-privacy xildu aktar komplikat. Għaxem manki E, il-fatti li jridu jimorru anki għant il-Departiment tal-Kummerċ. u huwa dritt li wieħed imur l-qorti meta dritti għak iġi miksur u jitlob e, kompens jew rimedju tal-ksur. E, u dak dak dak li tagħmel fl-Istati Uniti fil-privacy statement u jekk wieħed ikun vittma ta' junk facts, tista tirċevi anki sa 500 dollari bħala kompensazzjoni. E, u hemm ħafna li huma e, li fihom iktar anki sustanza minn da. U dan qed jagħti l-mekkaniżmu mhux biss biex ninforzaw il-liġijiet imma li l-kumpaniji qegħdin jirrispettaw l-obbligi tagħhom jagħmlu e, hawnhekk dina hija l-istruttura li għandna. Se nieħu żewġ minuti iktar biex nifoka fuq dawn il-problemi gravi. Il mela se tkellem fil-qosor. Il-Alternative Dispute Resolution ADR e, mhijiex favorita minn lebda assoċjazzjoni e, qed timxi lura qed tagħti lebda benefiċċju. Il-risoluzzjoni mhijiex kemm Eh, xi dritt għandek bitmur qorti ma l-kumpens li tirċevi għal ksur dan għandu jkun il-bidu. Il-kategorija tal-ombudsman ukoll ma jagħmilx sens, mem lebda bażi legali, lebda autorita legali u laqas mem indipendenza. E, illi hemm diskret fil-diskret fil-privacy shield. U din hija l-aħħar rakkomandazzjoni tiegħi. Dan huwa suġġett eh, komplikat ħafna, l-moment politiku għad diffiċli. Ma jena niproponi li qabel ma naddu għal adequacy determination għanna infittxu eh, l-ispirazzjoni tal-surveillance eh, program ta' 702 u din il-adequacy decision tkun kondizjonali fuq il-702 tistaw tamlu anki affarijiet oħra, tistaw tistennew li e, ikun hemm e, aġenzija privata tal-Istati Uniti, ma dawn jieħdu ħafna e, żmien u fl-aħħar tal-seminutu dan jista' jiġri. Grazzi Mark, jiddispjaċini imma kelli ninterrompik u issa nisimaw minn Bojana Bella minn ċentru ta' informazzjoni ta' Information Policy Leadership. Grazzi President, membri tal-Kumitat, jiena kontenti li għataw u dimkom, signori Jiena nitkellem mhux biss bħala president ta' ċentru imma bħala anki eh, bħala professjonista. Eh, illi e, eh, interessani anki personalment. Jina għandi żewġ punti fi seba minuti tiegħi. Xnati, l-ewwel net nemmen illi privacy shield hija mekanizmu validu ta' data transfer. U l-lum għanna bżonnu fil-età tal-lum. Jgħati konformità fil-prassi u anki fil- fil- fatt Illi jgħati protezzjoni lil-nis eh, fil-kamp u anki fil-karta. Jena tkellimt Hemm din id-diversità ta' trasferimenti kuljum, organizzazzjoni differenti kbar żgħar medi, u għandna bżonn anki ta' spektrum ta' trasferimenti li jaqbel ma' dinja tal-lum. It-tieni, il-negozji Ewropej għandu bżonn ta' privacy shield. Dan mhux qed jgħin lil istati Uniti. Dana erit jgħin l-inna, il-negozji għandhom jibqaw effiċenti u iridu jihdu vantaġġ mill-data flows u huma jistgħu jużaw il-privacy shield biex jagħmlu trasferimenti interni u anki mal mal, biex jibatu trasferimenti mal-service providers, joint ventures, anki fl-Amerika. U jena nishtiq insemmi kemm huwa kemm kien diffiċli il-vojt minn mindu kien hemm sentenza kontra safe harbor ħafna uffiċċji tal-privacy kienu qegħdin jaġlu biex jimlew dan il-vojt biex jagħmlu mekkaniżmu ġdid illi eh, fih naturalment ah, klawżoli standard għax hemm eluf ta' trasferimenti fil-grupp u barra mill-grupp u u ma nafx hekk dan hux mudell sostenibbli eh, biex nagħtikom eżempju kumpanija waħda kellhom 700 eh, negozi illi kienu eh, illi kienu autorizzati skont safe harbor u kellom kellom kellom sentej biex jirranġaw situazzjoni Jiena jiena nishtiq ngħidilkom ukoll illi il-prat fil-pratika jfisser li kien hemm ta' personal għaxara minn nies li jaħdmu għal sentej biex jagħmlu dawn il-data protection. Għet nitkellmu fuq nies iva, ma qed nitkellmu anki fuq il-flussi ta' data. Nixtieq ngħid eh, illi nixtieq nfakkalkom fuq eh, istħarriċ interessanti by McKinsey u tkellmu fuq il fluss digitali li qed jagħti jagħmel impatt fuq il-tkabbir globali u fuq periodu ta' xar snin il-flussi Da ta' u l-10.1% ta' tkabbir tal-GDP. U dan huwa eh, irridu nżommuħda u ma kenzi qed jgħidu illi eh, il-pajjiżi ma jistgħux jgħalqu tieqa għal data flows. Rridu ikollna qafas legali li jippermetti li dawn id-data jiċċalqu minn post għal ieħor. U għalhekk aħna eh, ħlaqnieh dan il-privacy shield. U jiena taraw li jiena entużjasta taħħa. Aħna għanna bżon ta' reġim transatlantiku anki għal eh, suq intern digitali tagħna. Aħna eh, iridu l-Ewropa tħares il-qudiem, ambizjuża, innovativa, eh, tkabbir ekonomiku, għanna bżon anki aċċess ta' data u innovazzjoni u għanna bżon skambi ma' nies ma' dinja kollha. U hekk qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Allora, eja eja nafdaw fija daċxajn iktar mill-qed issa attualment. It-tuni punt bħala professjonista nafx qed jiġri madwari u nista' ngħidilkom li mill-awtorizzazzjoni li nara il-maġġoranza huma lesti ċertifikaw il-privacy shield malli istirċevi dinna di questi decision. U dinna miex ħaġa zaħira. Jena nishtiq dan il-messaċ nibatu dan huwa upgrade għal organizzazzjonijiet li bħalissa huma ċertifikati safe harbor biex jimxu lejn il-privacy shield. ħafna minnhom qegħdin jaħsbu fuq kif u għaliex irid jagħmlu da. Dan huwa pass lejn il-konformità, lejn ir-responsabilità u lejn l-aċċettazzjoni ta' dan l-oversight ulterjuri Eh, enforcement u redress, aħna li tkellmu fuq l-arbitraċ, kull panija se tagħmel kull ma tista biex tevita l-arbitraċ, biex eh, tkun tista eh, tirsolvi l-ilmenti kollha. Issa, għadna ħafna fuq il- titjib u fuq il-privacy shield meta nqablu għamma safe hub. Però mhux se nirrepeti l-affarijiet li intqalu diġà għax m'għandix ħin. Però se nifoka fuq ftit punti. L-ewwel net eh, din hija l-accountability tal-organizzazzjoni. Eh, privacy shield fil-proforma eh, imtejba tagħti accountability u timbotta l-kumpaniji biex ikollhom programmi ta' compliance u ta', ta rispett tal-data. Eh, u dan huwa punt importanti ħafna, għax dan huwa dak li huwa importanti. Dak li huwa importanti huwa dak li jiġri fil-fatt. Iċ-ċentru e qed javoka e din ir-responsabilità u l-accountability tal-kumpaniji e, eh, e, eh, GDPR u jiena kontenti li il-privacy shield għadet zbal il-kelima għalet safe harbor flok ma għalet privacy shield il-privacy shield sejra f'dan il-sens. U nishtiq nżid, punt importanti, l-FTC huwa eh, eh, assolutament importanti u kolħat jista' jgħidilkom illi l-FTC huwa l-awtorità l-iktar importanti ta' nfurzar fil-Istati Uniti u huma jieħdu azzjoni fuq kull ilment u jagħmlu referenzi anke Dipartiment tal-Kummerċ. Kien hemm żewġ affarijiet li e, l-qorti għaltina namlu talbitna e, l-qorti fi xrems għaltinna xjati il-konformità fil-prassi u naħseb li privacy xidda se jagħmlu on the ground u fil-on the books u trinna wkoll niżguraw illi nistgħu aħna nwaslu għal konformità u protezzjoni kif titbiddel is-sitwazzjoni u anki il-mekkanizmu ta' reviżjoni tippermettilna din ukoll. Punti li ma semmix qabel u forsi Butarelli semma uh, ftit dan fil-kummenti tiegħu aħna ma nistawx niżolaw għal privacy sheet hija parti u tibni fuq il-GDPR ir regolamenti se jidħol fisseħ sentejn oħra u dan jfisser il-kumpaniji fl-Europa ġa se jirrispettaw da u fil-ċiklu ta' informazzjoni kif jiġi miġbur uh, u kif jinġabar un bat jiġi trasferit dan huwa kompless ħafna. U regolament ġdid se applika anke għal kumpaniji uh, Amerikani li mhumiex uh, stabiliti hawnhekk ma li qegħdin anki barra mill-Ewropa u li qegħdin jagħtu servizzi il-Privacy Shield se tatina eh, protezzjoni kontra dawn il-kumpaniji. E permettuni, President, najt ħaġa wahda biss, irrit ikonna fiduċa f'ti sistema eja nkunu kontenti u nistaw naqbżu, nistaw nitħru għalija, għaxem safety net, eh, il-data Eh, data protection, il-funzjonari ta' data protection għet jgħidunna li għatajba eh, għanna ħafna u dimna iridu nirrispettaw il-GDPR, għanna teknoloġiji ġodda u dawn huma il-kwistjonijiet illi il-funzjonari tal-privacy jishti u kuljum u riduna naħdmu fuq dan. Grazzi. Nitlobkom rispettaw il-minuti għax hemm xi membri illi illi se jitilqu sax li għandhom il-titjiriet u nishtiqom ikunu għaw biex jgħamlu l-mistoqsijiet tagħhom. Il-persuna li jmiss issa u Max Schrems u nishtiqu nisimaw il-pozizjoni tiegħu fuq Privacy Shield u nerġaw nilqaw fostna. Grazzi tal-mistedina għaldi xifti slides, nistana nittema li, jahdmu għonek, l-għonet għanna bżon ta' soluzzjoni. Il-kwestjoni jekk privacy shield diġ soluzzjoni. U dan huwa punt il-qoddim, pero ma nifbini xgurik eh, eh, dan għahnix qed namlu dak li talbet il-qorti, eh, talbet il-Komissjoni u u l-Stati Uniti li jimxu mil, imma aħna minna tlet passi kull ma minna. Se nitkellem fuq xi ftit kwistjonijiet u ħan nitkellem fuq kwistjonijiet legali xinu maħtiġijiet u xem fiha din id-deċiżjoni u nittama li tistaw tibbenefikaw minna di. <laughs> Oh, għadha santi hija kwistjoni legali. Dina mhix qed taħdem tajjeb dan il-remote li għandi fidejja. Għanna żewġ ċestini, għandna dawk il-pajjiżi li għandhom iktar protezzjoni minna u għandna l-kumplament għad dinja Ma kien ħarsu lejn il-imsieħba Eh, importanti eh, kommerċali huma fit-tieni basket. Il-problemi huma minu qiegħed fl-ewwel basket, il-Kanada, l-Arġentina, l-Uruguay u l-Iżvizzera eh, u l-Nuova Zelanda. <laughs> Il-kwistjoni, issa, hija l-Amerika deħlin fl-ewwel basket irridu naqbżu żewġ ostakoli. l għonet irrid ikun hemm protezzjoni essenzjalment ekwivalenti. Dawn l-għonet għandhom ikunu ekwivalenti, għal-daqstan si xil għandu ikun dak li tajdinna il-liġi tal-data protection dinja fuq kwestjoni kommerċali. U tini kwestjoni hija li għandu bżonn ikollna sistema li jirrispetta eh, il-karta ta' drittijiet fondamentali. Fi settur privat aħna eh, il-privacy shield tapplika biss għal żewġ tipi ta' proċessi. E taraw fil-lista unnek l-operazzjonijiet li japplikaw għalija l-Unjoni Ewropea imma privacy shield tapplika biss għal disclosure by transmission u change of purpose meta nitkellmu fuq il-limitazzjonijiet. U f'dan il-każ għandna optat, out jekk inħarsu kull ma tagħmel eh, kumpanija meta tiġbor tuża u żomm id-data irridu tuk l-aċċess, eh, eh, però jistgħu jużaw mbagħad id-data kif iridu. Issa anki dawn l-affarijiet l għonet għanna bżon ta' skop wiesa ħafna, illi kull eh, avukat se jirakomandalkom li l-lutini għanna bżon ta' klawzola ta' t-tiret parti biex id-dejta tista' tiġi trasferita. Eh, skużawni qed jgħid il-kellim eh, għall-interpretex qed jgħid wis u jekk għandna dawn iż-żewġ elementi għanna pratikament għanna data processing minar limiti fil-privacy shield u dana huwa minnaħa tal-privatezza u dana għatmu sej, għatmu sej jiġi ċertifikat bħala ekvivalenti. Il-Komissjoni għalet li hemm ħafna mekanizmi ta' ridress, però jekk ħarsu lejn il-prassi, irridu l-unet morru ġo Facebook, u bat irridu morru ġo Trust E li għaparti minn Facebook, u għanna l-istess azzjonisti, u bat bħala mekanizmu ta' arbitraċ nistaw eh, jgħajdu li Facebook jista' jagħmlu xi ħaġa, però u nista' mbagħad immorant il-Data eh, Protection Advisor eh, u ma jekk id dpa mbagħad ma jagħmlux eh, ħidma tagħhom ma qed imur orti. U għandek xie sentej hawnhekk bħala proċedura u bat fl-aħħar tista' titkellem mal-FTC illi forsi tista' tagħmel xi ħaġa ma mhux bil-fors. U bat fl-aħħar nista' nidħol fuq il-privacy shield tenu u jekk id-deċiżjoni tagħhom miex forzabli allora timur f'orti Amerikana. Pratikament u impossibli li wieħed jirċevi ridress f'din is-sistema. L-alternativa tista' tkun illi inkopru DPA. Fil-settur privat e, hemm kwistjoni anki ta' kompetizzjoni ġusta, hemm ħafna kumpaniji illi investit ħafna e, e, din hija kompetizzjoni anki Eh, inġusta rridu anki eh, eh, naraw din il-situazzjoni li aħna qegħdin fi svantaġġ meta naqblu l amerikani It-tieni kwistjoni mbagħad is-sorveljanza. l evalwazzjonijiet l-Unjoni Ewropea qalet li m'hemm lebda sorveljanza indiskriminata jew ta' massa. U din hija ħaġa interessanti għax meta nħarsu lejn l-annessi skopijiet speċifiċi, imma nistgħu morru anki iktar lem il-Kummissjoni qiegħda ċita litri ma mhux il-liġi għax litri tal-gvern jiġu użati bħala filtru biex jaħbu liġi. Fil-PPD 28 hemm eh, footnote number 5 numru 5 u hemm miktub hemmhekk li l-limitazzjonijiet jistgħu jiġu applikabbli biss jekk id-data tista' tiġi użata in bulk. Jekk hija jekk hija miġbura in bulk eh, ma tapplikax. U din hija ħaġa interessanti. Allora, għanna sistema illi għanna il-liġi amerikana illi għal limitata bil eh, mill-politika tal-president u dana u filtrat blittra u din littra jessa fil-deċizjoni tal-kummissjoni allegata. U dina hija ħaġa diffiċli jekk tqabbilha mal-sentenza fil-każ tiegħi e, e, hemm pratikament il-fatta aċċess a bażi ġeneralizzata u kif tista il-Kommissjoni tajt li qed tikkonforma. Kemm anki l-liġijiet oħrajn e, dawn ma ġewx konsultati, dawn huma kollha liġijiet li huma rilevanti. Jekk wieħed ħares lejn il-sorveljanza, wieħed irid imur lejn il-DPA li jistaw eh, jinnegozjaw mal-ombudsperson li huwa parti mill-gvern, mhux parti mhux persuna indipendenti. Eh, l-ombudsman jitkellem mbagħad mal-Aġenzija tal-Amerika u mbagħad iridu jiġu lura u jiżguraw li dinġit eh, studjata u li l-gvern tal-Amerika rispetta l-liġi u sab rimedi U din interessanti pratikament għax qed ngħidu li aħna investigajna u aħna konformi. E, Biżejjed illi huma jiddikjara ħda, kif wieħed jista' jisfida ħda. Umbagħad l-aħħar ħaġa. Iż-żewġ possibilitajiet ta' mew tal-Privacy Shield. L-onet l-artikolu 3 jwasal għal e, sospensjoni e, u wieħed jista' jmur qorti u jisospendijom dawn il liġiet u wieħed għandu anki eh, possibilità li jirba. U dana qed jimmina ċertezza legali għal negozi. U bat hemm kwestjoni ta' privacy fl-Unjoni Ewropea, il-deċizjoni kopri il-EEA. Eh, eh, e e Biex inqassar u nikonkludi, daw il-ġis regoli mu miex verament qed jieġu sot, qed jieġu rispettati U fl-aħħar, x'nista' ngħid jiena bħala rakkomandazzjoni, għandna bżonn ta' sistema li jagħti verament protezzjoni reali. It-tieni għandna bżonn ta' stabilità legali anke għan negozji, għax ħafna negozji qegħdin eh, iżidu kon klawzoli kontrattuali għax il-privacy mux jagħtu din il-stabilità legali u għanna tkun anki ġusta għal negozji eh, inħossi li l-parlament illi se jkun eh, kaut. eh, 60 u jaċa ħagġa f'din id-direzzjoni. Grazzi. Max, um, let's go straight to Grazzi ħafna. Issa naħdu mill-ewwel Simon Schaefer li huwa il-CEO u il eh, rappresenta il-kumpanija l-Aġenzija Factory for Startups. Iva, jiena ma nħossnix pala konformist wala din il-prezentazzjoni, ma ħaniprofa nżid perspettiva ġdida li fil-fat illum għadna ma smajnijiex. Jina bnejt campus fil-Berlin u jistet namlu għaf li blit oħra, eh, fil-stati oħra, fejn naraw xinuma il-ostakli tal-bidu u għetik għallu suċess akbar f'kumpanija għanna investimenti f'aktar minn 50 pajis fl-Europa Jena qed nirrapporta minn fejn isir l-affarijiet u nixtieq nkisemmi tliet kwistjonijiet illum l-ewwel net. Eh, startups fl-istadju bikri, ċertament mhux l-SMEs, l impatta regolamentazzjoni fuqhom, eh, kemm wieħed jista' jafda il-teknoloġija u dak li qed naraw telfa ta' eh, fiduċa, id-DPAs u il fejm ekonomiku tagħhom u anke jekk jiena Nisraħ li mxejna l-qoddim fid-dibattitu madwar dan l-iskut ta' privatezza nemmen li nistaw ntejbu aktar. Jina nemmen li dimma ma nafux innovazzjoni fej miexja, lej fej miexja, eh, dejjem aktar ħankunu nistaw ntejbu l-affarijiet dejjem aktar. Jina aħna konna sorprizi bid-dizviluppi tal-telefonija ċellulari, u jina nafta fil teknoloġija ħagġiblina aktar sorprizi, jek naraw l-izvilupp um, tradizjonali ta' startup minn angels, eh, min angel stage, etc. Huwa faċli wieħed jifhem li mill-angel stage to series seed irridu narawn mbagħad fej jidħol il-venture capital disa minn 10 kumpanija jfallu f'dan l-istadju. Ħana tikom eżempju ta' kumpanija fej regolament ibes kienu eh, jaffetwaw is-suċċess fil-kampus tagħna eh, ex Wunderkinder Dawn huma issa mibjuajn għal kumpanija akbar tal-Stati Uniti li għal 300 miljun dollaru. Huma deċidew li jibnu software kumpless ħafna. U l-ewwel individwi li ġew jappoġġawhom talbuhom li jibnu prodott ta' dimostrazzjoni biex jaraw jek jistaw xinvestu aktar fihom jekk jistaw xikunu ta' suċċess u huma lestew ħejjew lista sempliċi ħafna ta' x'għandhom jagħmlu. U kienet sempliċi ħafna u 60% tal-klijenti tagħhom kienu mill-Istati Uniti għalhekk. Kwalunkwe regolament li dan il-proċess li għamel li l-izvilup ta' protokollu għazdi diffiċi kien jaffetta s-suċess taħħom bat, waslu l-venture capitalists u setaw ikabru l-negozju issa bijaw il-negozju. Iżek aħna nafu li d-disa minn kull għaxar negozju jfallu fl-ambjent startup f'dan il-pass inizjali, e, il-matematika hija sempliċi hemm bżonn li noħol umijiet jew eluf ta' negozji biex ikun hemm ftit kumpaniji ta' suċċess u sostenibbli. Kif nifhimha jiena dan iwassal għal fatt li hemm bżonn li nħarsu l-istadju bikri li rridu nkunu ċari ħafna dwar differenza bejn startup u SME U emżon li potenzjalment anka jirnexinna neskludu startups u regolamentazzjoni ibsa u oqsfa li jistaw ixeklu l-innovazzjoni u s-suċċess. Issa fuq sorveljanza tal-massa u nuqqas ta' fiduċa fit-teknoloġija kien titħares lejn l-ewwel ehm, tfaqqija tal-iżvilupp li kellna fid-disajnijiet tal-bidu tal-ilfejnijiet uħud mill-idejat li huma ta' suċċess illum diġà kienu jeżistu dak iż-żmien u dawn l-ikbar ehm, problema tagħhom kienet li ma kienx hemm bidet nies li lesti li jużawhom. U t-tieni tfaqqija li ġiet affettwata minħabba l-fat li eh, il-telefonija ċellulari saret tant eh, popolari huwa l-introduzzjoni tal-adozzjoni tal-utenti minħabba li l-internet beda jintuża ħafna u iżja faċli wieħed jużah. Waħda mill-kwistjonijiet li għandna bħalissa dwar l-user adoption hija l-fiduċja fit-teknoloġija u l-fiduċja fir-regolamentazzjoni tas-sorveljanza tal-massa. Jekk tħarsu lej situazzjoni tagħkom, U forsi intom qegħdin tapplikaw għal estar eh, tal-Istati Uniti forsi smajtu każijiet ta' frodi fuq persini, persuni u li ħadulhom id-data biex jużaw il-credit card. U dinja parti minn din il-diskussjoni fuq il-privatezza jena mill-Ġermanja, lek jena nemmen li hemm bżonn nifmu li kwalunkwa implementazzjoni, kwalunkwa qafas regolatorju li aħna nħolqu biex naffettwaw dak li jużaw n-nies u li nifmu l-użu ta' data dan potenzjalment jista' jaffettwa kumpaniji fil-stadju bikri u s-suċċess tal-innovazzjoni fl-Ewropa. Issa biex insemmi l-entitajiet regolatorji fl-Ewropa, jiena nemmen li l-enfasi li għanna l-aktar f'din id-diskussjoni madwarna illum il-privatezza ta' data l-individwi naħseb li hemm element ieħor li huwa rilevanti jridu nifmu li kwalunkwe leġizlazzjoni potenzjali, kwalunkwe regolamentazzjoni eh, essenzjali ta' kumpaniji żgħar fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa mhux ixxekkel l-innovazzjoni imma tnaqqas is-suċċess għalhekk hemm bżonn nikkunsidraw dan u hemm bżonn li dawn l-entitajiet regolatorji kollhom komponent leġislattiv meta jiġu biex jevalwaw il-regolamentazzjonijiet. Il-qafas regolatorju għall-innovazzjoni permezz tal-imprenditorija, ċi tassigura li ma taffettwax mod negattiv il-startup sabiex tkun kompetittiva kontinuament u tejjeb dan il-ratio li għanna ta' dissa minn kull 10 li fallu għal forsi li tnej minn kull 10 jkollu suċċess u hemm bżonn inkomplu naħdmu fuq li ndaħlu aktar fiduċa. U dan il-proċess irrid isir fil-pubbliku dinija diskussjoni li trid tkun preżenti fil-medja tagħna u preżenti anka permezz ta' dawk li qed jinnegozjaw u mhux wara bibin maluqa il-qafas regolatorju għandu bżonn ukoll eh, entitajiet regolatorji eh, fil-waqt li jżommu il-privatezza. Jina nemmen li l-startups u dawk li waqfu startups ma jihdux il-ħin sabiex e, jinteraġixxu ma dawk li għamlu politika, ma jihdux ħin biex jirraġixxu ma dawk li eh, jaħdmu fil-regolazzjoni nifisa. U aħna kena konferenza, anzi ħajkonna eh, konferenza flimkien mal-Kummissjoni eh, fuq l-startups, nistedinkom tiġu biex tinteraġixxu biex tifmu eżattament xieġu fil-bidu ta' kumpanija u x'affettwa l-innovazzjoni ta' kumpanija. Grazzi ħafna. Il-kelli maħari huwa Sur David Martin. Nilqak? Well, nagħti Do you have a presentation as well? Yeah, <clears throat> I have a few slides. I hope this works well this time. <laughs> Well, first of all, thank you very much for the opportunity. Mela l-ewel net, grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità li jgħata u nirrapprezenta l-vuċi tal-konsumatur, aħna ehm, organizzazzjoni tal-konsumaturi, nirrapprezentaw 41 assoċazzjoni tal-konsumaturi mill-Europa kollha. U aħna nirrappreżentaw ukoll TSCD, aħna membru tagħha, u aħna nirrappreżentaw ħafna e, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi fuq iż-żewġ tal-Atlantiku kemm il-bewk kif ukoll it-TSCD taw opinjoni fuq Safe Harbor fil-passat u qed ninħejju riżoluzzjoni fuq din il-proposta tal-iskut e, tal-privatezza li ħajġi pubblikat fil-ġimgħat li ġejjin. Bażikament dak li rrid ngħid illum huwa Tlet affarijiet. L-ewwel net. Li m'hemmx differenzi kulturali bejn dak li jridu l-konsumaturi tal-Unjoni Ewropew dawk tal istati Uniti għal dak li għal privatezza tnej u mamħazbin iridu ħarsin aħjar. net li l-reġim tal-Unjoni Ewropea u tal istati Uniti eh, għal dik li għazħasil ta' dejta huma differenti ħafna ħafna fundamentalment u l-iskut tal-privatezza ma jbiddilx dan u ma jistax ibiddel dan. Tiret li l-iskuta privatezza fiħen nifsu jidher li għandu ħafna ehm, difetti għalhekk ma jiggarantixxix bizzejet protezzjoni għalhekk u dan huwa l-messaġġ ewlieni tiegħi għalikom illum huwa li jekk aħna ħanqodu naġu biex nitlu fi stejn bħal dan li mhux adegwat qed jeddet id-drittijiet fundamentali tal-konsumaturi Ewropej u lanqas l konsumaturi tal-Istati Uniti ma jgħin. Issa dwar l-ewwel punt tiegħi dwar il-perċezzjonijiet dwar il-privatezza f'dan is-slajdu fi slajd ta' wara għandi xi ċifri mir-riċerka fl-Ewropa u fl-Istati Uniti dwar x'jaħsbu il-konsumaturi. Għawet nistgħu naraw eh, fil-survey tal-Eurobarometer naraw li 67% ta' min risponda qed jinkwetaw li tilfu l-kontroll fuq l-informazzjoni li jagħtu online. 89% jemnu li għandhom ikollhom l-istess livell ta' ħarsien Mm, ma nimportax fej tkun bbażata l-kumpanija li tipproċessa d-data, 63% ma jafdawx in-negozji li jaħdmu online. Aħna smajna dwar il-fiduċa, aħna nafu li l-fiduċa huwa element importanti ħafna. Il-fiduċa tista' tkabbar l-ekonomija digitali, iżda jekk aħna ma nħarsux il-privatezza tal-konsumaturi, <coughs> ħaton dik il-fiduċa. Għalhekk bażikament din hija soluzzjoni jekk m'hemmx privatezza m'hemmx fiduċa mela m'hemmx negozju. Issa dwar il-konsumaturi Amerikani eh, għandhom l-istess opinjoni. Wieħed u design fil-mija jaqblu li tilfu kontroll dwar l-informazzjoni li għandhom il-kumpanji fuqhom. 75% jħossu li kontrollu importanti iżda 10% biss jemnu li għandhom kontroll, 64% jemnu li gvernijiet għandhom jagħmlu aktar sabiex jirregolaw il-min jagħmel riklami fuq l-internet. Għalma ed, mundi xafin uħ nispiega ħafna u għalx aħna l kol eh, konxi ta' reġims regolatorji li huma imbeda ħafna fuq il ħartin ta' data kem għal dak li huwa l-approċ u l-kontenut. Il-prinċipji tal-ħarsin ta' data, l-mekkanizmu ta' eh, rimedju, eccetera, u l-kwistjoni ta' l-skuta privatezza għasset joffri soluzzjoni. Dan għaliex ma jistax jirremedja l-sbilanċ fundamentali bejn iż-żewġ reġims ta' ħarsin ta' dejta u għandu ħafna nuqqasijiet fih innifsu ma jagħtix biżejjed ħarsin il-konsumaturi ma jagħtix biżejjed ċertezza legali la għal konsumaturi u lanqas għal negozji. Issa dwar il-loopholes aħna smajna ftit xi ħaġa żgħira ma ntisur xrems imma nixtieq insemma xi ħaġa dwar il-limitazzjoni tal-iskop li xi ħaġa nistgħu nabżuha faċilment hemm eżenzjonijiet proporzjonati biex wieħed japplika ir-regoli ta' l-opt-out, m'hemmx limiti tal ħazzamma tad-data, hemm eh, prinċipju ta' minimizzazzjoni ta' data dajjef, il-mekkanizmi ta' rkupru huma dajjef, memx autoritajiet indipendenti ta' ħalsin ta' data u is sistema xorta waħda għada volontarja u autoċertifikanti u dan għandu ħafna nuqqasijiet għal dak li għal monitoraċ l-infurzar u l-effettività biex nala, aħna nemnu li l-Kummissjoni Ewropea m'għandix taġġel biex tidħol f'arranġament inadegwat li qed jipperikola id-drittijiet fundamentali tal-konsumaturi Ewropej u l-Istati Uniti għandhom ifasslu għafas legali komprensi għal ħarsin ta' data u privatezza li ġdanu għall-unika mod li huma verament ikunu jistaw iwasslu livell ta' ħarsin li huwa eżattament ekwivalenti u għandhom jagħmlu dan mhux biss għat trasferimenti ta' data transatlantiċi imma sabiex iħarsu lil nies tagħhom fl-Istati Uniti. Għax jekk ma jinbidel xejn, aħna ma nafux jekk il-skuta privatezza Għanti eh, nafu fa ħaj spiċċaw eh, l-iskuta privatezzi u kwalunkwe metodu iħor, ħaj spiċċaw għoddim l-orti ta' ġustizja fil-Lussemburgu, għalek aħna nħedġu l-parlament sabiex jihdu pozizjoni b'saħħita f'din il-kas fal mamlu ma' Safe Harbor unħedġu li l-autoritajiet ta' ħarsin ta' dejta jimxu pass il qoddim u jisaxħu regoli li għanna bħalissa. Dan għalix ma nistawx niqfu mill nirrispettaw id-drittijiet fondamentali u parma għalet il-qorti għanna dritt li u dmir li nħarsu dawn il-drittijiet, konsumaturi ma jridux waqfu mill-li kunem trasferiment ta' dejta minnaħal l-oħra tal-Atlantiku, ma importanti li dawn din id-data ma jiġux kompromessi minn interessi politiċi jew kummerċali. Jena nisma ħafna industrija li tilmenta li għandhom bżonna jew jiġu jħabtu fuq il-bib ta' kummissjoni fuq bibin oħra jgħidulhom li di vera xi ħaġa importanti għalihom. Nixtieq li se jistgħu morru eh, Washington ukoll jitolbu regoli ta' privatezza aħjar fl-Istati Uniti. L-aħħar ma mhux l-inqas skużawni xina naqatrekki, u għandi kotazzjoni minn għanti Sir Spock, naħseb li hija rilevanti ħafna f'dan il-każ, Captain Shields are down, we can't take another hit. Ma nistaw, ma nifilħux naqalaw izjed daqqiet. Grazzi. Thank you. You made some of our staff very happy. They're into this sort of thing. <laughs> Tara, għaw xinis li ħadu gost, għax joġbom daw l-affarijiet. Eh, panel verament eccellenti, ħasra li ħajkolli naġġilkom, għax panel verament brillanti, mela nimmorru immedjatament. Eh, naddi l-kelma immedjatament għant il-membri. Minuta satnej E, għal-mistoqsijiet ta' kumbat nindirizza lura l panel biex ikun jistgħu jwieġbu għal-mistoqsijiet li semaw ma tantx għandna ħin sfortunatament. Sur vos, aksa vos l-ewwel. Grazzi ħafna, grazzi u kol għal din il-prezentazzjoni verament eccellenti ta' dawn il-punti kollha. L-Europa digitali, u id-data minna tal-Stati Uniti. Tista' tina xi eżempju jekk il-diskuta privatezza ma jseħx, x'ħajġri? U e, jekk hemm inċertezza legali li t-tajjem u dim il-kumpanija tiegħek x'jiġri? jina li smajt mill-ewel panel li dawn it letri rimedji huma alternativi u huwa biss jekk insibu soluzzjoni hawnhekk ikonna il mekkanizmu ta' tilwim, soluzzjoni ta' tilwim li seġi attivat, jena nħoss li l-iskut ta' privatezza fil-fat muwiex iżjed kumpless mis safe harbor, hemm iżjed kontenut għaliex fil-fat ħares aktar drittijiet, imma fil-rimedju legali fil-fat ma naħsibx li huwa iżjed kumpless għalhekk. X'inhuma l-alternattivi tagħkom jekk ma seħx din il-dan l-iskut ta' privatezza? Signora Sir Higgins u Signora Bellamy qalu li niskuta privatezza u importanti spiegaw għalfej għanna bżonnu. U hemm possibiltajiet oħra ma dawn huma proċessi twal ħafna li jdumu. Sur Shrems, inti qed tikkritika għas-sistema Amerikana, forsi qed titlob approċċ differenti, mid qatt qabbilt mar-rimedji legali li għandna fl-Ewropa? Ma nafx. Speċjalment meta niġu għas-sigurta, għal-punt sigurta nazzjonali. Jina fil-fat naf jekk is-servizzi segreti u inkella l-intelligence ma nafx rimedju legali jista' jeżisti u jekk hux aħjar, anzi għandi dubju tiegħi anke meta niġu għal sqarrijiet li inti għamilt. X'kienu raġunijiet tiegħek? Għalfejn mort qudiem il-qorti tal-ġustizzja? għax inti qed tkompli tuża il-Facebook u saċertu punt inti kritiku ta' kif tintuża d-data, imma minna ħal oħra qed inħoss li qed tikkontradixxi lilek innifsek. Issa l-Onorevoli Vadenhozer għal SND. Grazzi. Sur President jina naħseb li ħaġa tajba li l-ekonomija digitali hija ċentrali hemm bżonn ta' ċertu sigurtà biex inti kollok xi ħaġa tista' sserraħ fuqha. Hemm bżonn li jkun hemm qafas transatlantiku m'hemmx dubju dwar dan. Imma jekk il-qafas li fil-fatt għandna u xtajjeb jew le, jekk jaħdem jew le, ma nafx. U anzi għandi dubji kbar. Jiena naħseb li hemm ċertu mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba Aħna smajna minant il-president tal-grupp ta' ħidma ta' l-artiklu 29 li hemm bżonn ta' proporzjonalità li hemm bżonn li jkun hemm regoli ċari, hemm bżonn ta' kundizzjonijiet li qishom mhux qed jitwettqu. Issa aħna naraw li qed tiġi eh, imġela fuqna xi ħaġa li minħabba l-orti, imma aħna nitkellmu fuq ġittijiet ta' ċittadini, fuq l-ekonomija reali, fuq il-kumpaniji, is-suq waħdini digitali li huwa l-ikbar wieħed u li zjed proġett importanti tal-Kummissjoni. Daħna naħsbu li din hija xi ħaġa pożittiva. Iżda naħseb li ta' min jistaqsi għaliex aħna ma nixtiqux nispiċċaw bid-distorsjoni tas-suq minħabba standards iżjed baxxi fin-naħa l-oħra tal-Atlantiku, għala ma nixtiequx li nagħmlu diskriminazzjoni kontra kumpaniji Ewropej, kumpaniji startup li ħajbatu f'kultura bħal di. U Sir Rottenberg nixtieq nagħmel mistoqsija, inti tkellimt dwar l-Ombudsman. Inti semmejt direttur ta' politika presidenzjali. Tkellimna dwar dan illum. Din xi ħaġa li eh, tgħaddi mm, jgħaddi għal President mingħajr konsultazzjoni? Xi tfisser eżattament kemm hija vinkolanti? Dik hija mistoqsija tiegħi, grazzi. Issa, Sophie Indevalt għal grupp Alde. Sophie, Iva, grazzi ħafna sur President, grazzi u koll l-panelists kolla Jina nishtiq najt li Signora Bellimin jina konna sorpriza mill prezentazzjoni tija, għalix bazikament fit tmim taħħa inti li jridu nafdaw fis-sistema. Iva l-fiduċu hija tajba imma il-kontroll huwa aħjar ma jgħidu. Jina naħseb li hawn ċertu ironija fil-fatt li l-ċittadini tal-Istati Uniti huma ħafna iżjed kritiċi u diffidenti mill-gvern milli huma l-Ewropej għalfej qed niġu mitluba naċċettaw u nafdaw f'sistema li fallit mod viżibbli ħafna U da mux fuq dak li qed inti eh, salvigwardji kollha li qegħdin hemm ma' bażi ta' direttiva jew GDPR. E Għawek qed nitkellmu fuq salvagwardji kontra il-sorveljanza eh, tal-massa ġbiri salvagwardji li semmejt int kollha l xej fuq il-kwistjoni tal-startups jina nifem il-frustrazzjoni tijak u naqbel mal-anijiet tijak, imma jina ma naħsibx li tweġiba tista' tkun li u hija eh, ma tax ratu kasom id-drittijiet tal-fundamentali għax privatezza u l-ħarsin tad-dejta huma drittijiet legali huma indaqs mal-libertà tal-espressjoni, id dritt tal-ħajja, id-dritt għal eh, li wieħed eh, jiltaqa' f'mod pubbliku, ġifieri dawn kollha mhumiex negozjabbli għal ġifieri għalfej id-data protection qed naħsbu negozjabbli. U hemm ħafna startups qed joffru soluzzjonijiet ġodda ta' privatezza forsi dik hija tweġiba oħra il-Mark, Mr. Martin, għawek u kolla u suġġeriment ta' Bjuk li għajt, ħudu narżiet ħin. Verament insistu li l-Istati Uniti joħorġu b'soluzzjoni adegwata u naqbel maħħa li xmix ħaġa impossibli ċaġa bħal din l-imsekk bsejħa indipendenza tal-ombudsman semmija Max. Jista' jkun hemm ombudsman li huwa verament indipendenti ma ma nistax nifhem għalfejn din ħatkun problema. X'inhi raġuni għalfejn l-Istati Uniti u dan l-aħħar kumment tiegħi eh, eh, fl-istess mod palma għal il-kollega Vos, għawek ma qed nitkellmu dwar fejn politiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, nitkelmu fuq ħaġa waħda biss. Jekk il-kumpaniji u miex qed jiksru il regoli Ewropej iva jew le meta jtrasferixxu dejta lej pajjiż Stati Uniti jew pajjiż ieħor ikun xikun. Aħna fuq dan qed nitkellmu. Aħna anke jekk irridu bħalma jidher li tritint, anke jekk aħna nixtiequ ninnegozjaw fuq drittijiet fundamentali ma nistgħux. Dawn huma li drittijiet fundamentali qegħdin fil-liġi, fit-trattati u bħala avukat naħseb li tirrispetta dan. Grazzi issa Jan Albrecht tal-Partit tal-Ħodor. Iva nishtiq u naqbel l-osservazzjoni li xikultant u nisimaw li sentenza tal-orti eh, xaħat ma tantx joġobum, speċjalment nitkellem nitkellmu fuq l-ola qrati, fuq kwistjonijiet kostituzzjonali naħseb ta' min norhom xi ftit rispett. Għax dan huwa fil-qafas ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru. Dan mhux għad dispożizzjon ta' kulħadd Ma nafx jekk dan hux it-tajjeb jew le, u l-mistoqsija tiegħi fil-fatt hija propju dwar dawn il-mistoqsijiet legali li tqajmu. U jiena xtaqt li kolli naqriżiet eh, dettal fuq dan. Max Schrems fara konvenut. Eh, min jgħamel. Min għamel, min għamel, min min resa' il-kawza il-kwerelant qabel semmejt li din miex dwar l-indipendenza palma kienet isemmi Sur Butarelli l-ewwel meta qabel għal DPA, jena kif nifimma jiena din is-sentenza i li hija dwar jekk essenzjalment Iwix rimedju li jista' jitqabbel u li huwa effettiv li jingħata hekk fil-każ tal-aċċess ehm, minn aġenziji ta' intelligence nazzjonali. Għalhekk jien ikun naf jekk taraw xi rimedju effettiv ġej minn din is-soluzzjoni jew inkella hemmx falliment totali dwar din ir-rakkomandazzjoni. Grazzi sa Cornelia il-grupp l-aħħar grupp. Ich gebe ja zu, dass ich immer ein bisschen skeptisch bin bei solchen blumigen Formulierungen Safe Harbor. Jetzt sind wir bei Privacy Shield. Wir stellen immer wieder fest, dass Na, nek fuq espressjonijiet fuq il-Privacy Shield. Naħseb li hemm problema li nispiċċaw illi naqt namlu il-tabella l-ħazina, nisemmuha b'isem ħażin. Għalfejn il-kumpanija dem jaħadbu li id-dinja tal-punent eh, ħadseħ eh, edha fuq l-adba tal-bib jekk eh, ma nħarsux dan it-tip ta' jiknu dan il-trasferiment ta' data. Ma fej toħorġu bija dina, sepp l-imprenditori jridu kull ħaġa li trid toħloq il-biznis, il-negozju u kummerċ u klima ta' fiduċa jina dik il-mistoqsija li xtaqt namel fil-diskussjoni li aħna kellna l-lum. Dak li impressionani u wassa x'namlu wissa x'namlu f'din is-sitwazzjoni li nsabbu fija. Kif ser nibdew naħsbu f'termini ta' alternattivi. Għaliex id-ħarsin ta' data mhux qed jiġi attrattat b'dan il-mod l-inja osservazzjoni li kien hemm sur Rutenberg illi fil fat huwa pass lura. Meta nitkellmu fuq ħarsin tal-privatezza, ma x'inhu l-alternattivi, kif nistgħu nkonna x'approċċ jista' jkollna din problema biex insolvuha. Mm, nistaqsi sur Rottenberg u sur Max Trump sur affarijiet il-ħarsin l-istat ta' dritt, kompetizzjoni għal kumpaniji, mm, dawn huma l-punti li semmejna. Allura kif biex l tagħkom. Mela, żewġ minuti. Naqdu kważi impossibli li fi żewġ minuti twieġbu, ma somma żewġ minuti eh, twieġbu għal dak li ntqal. jek ikun hemm mistoqsijiet speċifiċi forsi tistgħu titlu ktar fil-font, imma nibdew mejt John. Naħseb li ma sibx għandhom żewġ minuti laqas. Jgħid John Higgins. Naħseb il kumpani huma wara dan kollu, l imġibu tal-kumpaniju wara dan kollu. Kien fuq naħa tal-Arktiku jew naħa l-oħra. U t-tavalitawx da ċifri li ħarġu minn Bejork. Il-klima illi kien hemm fuq il-privatezza bħalissa u l-kompetizzjoni u l-ħtieġa illi nagħmlu kommerċ tissottovalutawx dak illi l-effett li għandu fuq il-kumpaniji U ħafna drabi dan l-effett jiġi ignorat, kumpaniji jirrispondu għal swieq tagħhom u dak li qed jgħidu l-konsumjulhom il-konsumaturi tagħhom. U t-tieni punt li ħan nagħmel fuq il-Privacy Shield u l-kummenti dwar il-fatt illi l-affarijiet jistgħu morru ħafna ħjar, naħseb hawnhekk irridu li ma nħallux illi it-tajjeb ikun ladu il-perfezzjoni tkun ladu ta' tajjeb għaliex aħna irridu naraw li aħna għandna skema Eh, li terġa tistabilixxi il-fiduċa jidnaraw kif timur. Imbagħad indirizzaw l-affarijiet kif huma bajja ma x nistennew sabiex noqogħdu nagħmlu kollox, x'inkellem ma ħanaflu qatt għax ma nsawx ikollna perfezzjoni. U dak li għal s sur dwar x'inhu alternattivi jiena eh, kważi għandi tentativ ngħidilkom ma se jgħidulna x'qed qed fil-Brexit, ġifieri aħna mhux qed nassumu li se tiġri, allura mhux qed nagħmlu pjanijiet. Imma l-fatt jibqa' li ħafna kumpaniji diġà użaw model clauses u regoli korporati vinkolanti. Ma nittamaw li ma rridux noqogħdu issa noqogħdu inħablu maħna u naraw xieġri jekk il-privacy shield ma taħdimx, għax irridu li taħdim. Ġifi jiġifieri għan assumu mod kollettiv li dik hija s-sitwazzjoni li aħna ħansabu fiha. Grazzi John Mark. Issa dwar is-survot. Naħseb it-tweġiba tkun provduta miqrati. Għandhom xaqsam artiklu 47 eh, li eh, ikun hemm rimedju effettiv kollettiv biex inħarsu dritt għal privatezza mhux ħantax insib ta' awtorità ġudizzjarja ħseb għala rimedju f'din il-proposta Jiġifieri naħseb li din il-kwistjoni ser neħuha l-qorti ser xejjina. Dwar l-Ombudsman, sar ħafna xogħol mal-Gvern biex nistabilixxu Chief Privacy Officer fih dan aġenzija b'awtorità legali, kompetenza legali u il-kapaċità illi jeżerċita ċertu sorveljanza investigattiva fuq isem ċertu individwi, ġifiri pal per eżempju Chief Privacy Officer dan il-Homeland Security. Imma anki dak l-uffiċjal, dak id-daw ta' autorità statutorja, dak autorità legali li tgħid li fost affarijiet oħrajn xejn ma jista' jneħħi dritti ta' privatità Amerikani, xorta ġi kritikat minħabba nuqqas ta' indipendenzi għax il-deċiżjonijiet huma suġġess għal l-segretarju determinazzjoni deċiżjoni tal-Ministru fl-ħar mill-ħar laqas biss qarrib binqamanna xejn qrib illi robbet ma ikollu dan it-tip ta' xogħol u kompetenzi ta' dik tiblendu l-offeċ li diġà għandu dufijiet u saħħa tiegħu. U sabu wara. Issa fuq xi punti oħrajn, naħseb li l-Istati Uniti għandhom bżonn Aġenzija l-Parsin ta' Data, naħseb li l-FCC jista' mhux pubblikament imma privatament jgħidati. ti. Wasalna fil-limiti tal-limitu tal-FCC fis-sem il-konsumaturi Amerikani biex inħarsu il-privatezza. Meta aħna għandna l-kriterji li għositi lingwistiċi dak li jkun eh, legali li dak li kun jista' u dim il-qorti tal-li kien hemm ksur tal-privatezza tiegħu, is-sistema taħdem sew. Imma mbagħad meta mbagħad l-istatut ma jeżistix, eh, minħabba l autorizza li meta ħafna tal sisi ma taħdem xejn. Jiġifieri bħala Amerikan jiena nittama illi nkunu nistgħu intajgur il problema Fondi punt però, xaqt ngħidha qabel u ma kelli ċans ngħidha ma hemm ukoll urġenza prattika naħa tal-konsumatur għal iktar qafas saħtu għal ħarsin ta' dejta aħna nifmu ovvjament il-kas tal-biznis tal-kummerċ negozju dawn jeħtieġu ċertezza u stabilta aħna mhux qegħdin nippruvaw nwaqgħu il-negozji. Aħna naqblu li jkun eftajim li permetti li dawn jikkooperaw mal-Atlantiku imma jnejdu għab maċċar Il-konsumatur ukoll għandu ċertu tħassib hawnhekk aħna għas stati għanna problema kbira ta' ta' identità, frodi ta' identità u minħabba li manni xaxin ta' data li adegwata u intom tistgħu tesperjenzaw Hemm iktar sogru illi għal talsa informazzjoni personali għal kun hemm iktar talba mill-li kien hemm issa, ġifieri neħeġġitkom milli tagħmlu dil problema mhux biss bħala ħtiġa li nsibu f'dejjem regali u nagħmlu ċertu tħassib kummerċjali anke l xiex għamil konsumatur. Meta Meta najt illi rridu konna fiduċa mar reċ najt illi e- e- rridu naqbżu nkunu kontenti imma għanna pedament li sej, sej, e, e, li, jissikurana li s-sistema hija tajba, anzi hija aħjar mill-li kienet qabel. U issa għanna anki l-possibilità anki nintejbuha bil-mekanizmu. U inti għandek raġun meta tajt li rridu nimmonitoraw il-Kummissjoni, imma imma edin ħafna ħjar mill-li konna xaġnin ilu. U se jkunem bżon importanti ħafna li namlu din l evaluzzjoni Jiena nitkellem anki bħala pragmatista. Jiena dinja il-ħidma tiegħi ta' kuljum nara kollegi anki jaħdmu. E privacy shield miex l-aħjar hija waħda mill-mekkaniżmi li għandna bżonn. L-alternativa m'hemmx ma nistax ikolna Europa fortezza miex il-mentalità tagħna, miex laqqas dak li rridu aħna u laqqas in-negozju l-Ewropa mhux għalhekk kamilniha u għalhekk qed nitlobkom tikkonsidrawha di għax ma nistax nerġaw lura, ma nix alternativi. Niqafaw. Tajjeb. Max. Jiena niprova inqassar. L-ewwel fuq il-kwistjoni ta' vos. Jiena nuża Facebook jekk irid privacy. Jiena għandi bżonn għal privatezza komu f'kull każ. U tieni mistoqsija hija eh, fuq id-drittijiet fundamentali. Aħna għandna drittijiet fundamentali, mhux qed jiġu forzati, imħabba dibattiti bħalna u x'inhuma l-interessi tal-negozji m'għandniex ikollna bwis privatezza. U għalhekk imbagħad in-nies imorru fil-Qorti Suprema u jkollna drittijiet li jistaw jiġu forzati. Din hija propju l-idea ta' drittijiet fundamentali. U aħna eh, obbligati nagħmlu dan, u dik kienet it-tieni mistoqsija, ma kien hemm oħra. Ir-rimedi li għandna fl-Ewropa din hija kwestjoni kbira ħafna u għandna l-istess problemi fl-Unjoni Ewropea naqbel miegħek perfettament. U jiena għalhekk eh, eh, għafast fuq GDPR. Aħna hawnhekk maħniex qed niddibattu dibattu fuq uh, strument wieħed eh, mal-Istati Uniti. Umbat għanna anki l-orti ta' Strasburgu eh, fuq kwistjoni Ungariża u nittamaw illi kunem bidliet anki fl-Europa, per eżempju bħala Austriak, jiena mandiġ drittijiet jekk ċerti autoritajiet jidħlu fil-data eh, personali tiegħi. Umbagħad fuq il-mistoqsija fuq il ombudsman pratikament għandhom tlet text blocks. L-ewwel waħda hija illi aħna investigajna il-ment tagħkom u t-tieni tajna rimedju ma kienx hemm l-ebda violazzjoni tal-liġi u mbagħad eh, eh, dan huwa kull ma se jgħidlek l-ombudsperson. U pratikament se tkun anki sentenza waħda. <clears throat> Umbagħad l-aħħar mistoqsija ta' Cornelia Ann Ernst l-alternativi. Propju dan għanna naħsbu xinu ma l-alternativi. U għan jina etnajt propju da alternativa tista tkun tal ta' klawzuli ta' kontrattuali estizi, però li dikunu fasli illi jiġu amministrati. F'dan il-kas, eh, xorta jkun vinkolanti. U l hija li jkun hemm xi ftit infurzar kontra l-awtoritajiet tal-Amerika mbagħad naraw jekk kien amerikani jridu xi ċaqalqu ftit. il-każ e, e, tiegħi kien propju mħabba f'da għax jekk aħna ninvolvu l-industrija, allura e, jista' jkun illi naslu għal xi ftit ta' bidla. Mhux sistema ideali, ma daqsxejn aħjar mill-dak li għandna issa. Kien ikun interessanti kiku kellna il kommissarju Redding u, u ksera tużata eh, bħala uh, anki mezz biex tiġbet l-attrazzjoni fuqa. Simon, l il surbos, l-eżempju tija u tkien fuq fuq cloud nazjonalizzat, per eżempju, se jagħmel ħsara l potenzjal eh, u anki ħafna negozji ma jkunux eh, ma jattirawx investimenti aħna qegħdin bħalissa eh, kompetizzjoni bil-kontinenti hemm ċina u l-Amerika li huma fuq quddiem u rridu nagħmlu xi ħaġa biex nimxu daqsxejn quddiem u din hija waħda mill-punti innovativi Enti sejjer dispjaċini, hemm inti tkellimt fuq il-suq intern digitali, iftakru illi eh, il-suq digitali mhux se jkun ta' suċċess mingħajr eh, flussi transatlantiċi ma nistawx nibnu fortezza għalija u essenzjali li nkunu nistaw namlu dawn il-flussi transatlantiċi għal suq digitali. U mbagħad id-drittijiet fondamentali Jina mux dak li rrit najt, jina naqbel perfettament. Illi drittijiet bażiċi li aħna ħloqna fl-Europa wa soċjetà tagħna huma essenzjali, però ftakar illi fil f'dawn f'dawn iż-żmien bejn is-safe harbor u privacy shield eh, kien hemm il-kumpaniji li jipprovaw għamlu li setaw Eh, u jekk ma jkonniex proċess u jkonna proċess ta' implementazzjoni bil-mod il eh, pratikament se nitilfu l-innovazzjoni eh, u l-innovazzjoni ħatmur fidejn ħaddieħor. <clears throat> Irridu irridu nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu noħorġu bi policies biex nkunu nistgħu nibqgħu fuq quddiem. Grazzi, David. Għandi komment wieħed fuq il-kapacità li l-industrija tirrispondi għad tiġijiet tal-konsumaturi ma naħsibx li l-swieq jistaw jiregolaw jikunu autoregolati għax il-modelli li għanna u ma bbażati fuq il-ċittadini u mux f'interess tagħhom illi wieħed jillimita dak li jista' jsir bid-dejta sakemm hekk ma jkunx hemm regoli u protezzjonijiet Eh, ma nistax ikonna limiti. Grazzi David. Kollegi sena u minn ftit ieħor sena punt punt qasir ħafna. Uh, uh, Seppi li paratori bal ħafna l-intqal, il ngħid li ma nistax niforsi ma nifhemux ħażin hawnhekk, ovvjament kulħadd irid l-ekonomija diġitali, innovazzjoni ta' suqda ma kollu hekk jina nħossi li fil-fatem ħafna xkili gbar għal eh, fat li l-suq intergrani Ewropew mux qed jaħdem mill-kussjonijiet ta' privatezza fil-verità. Issa qed nagħmlu żbar kbir hawnhekk, is-Sinjura Berami qalet illi se tifhem illi kumpaniji tal-Unjoni Ewropea jeħtieġu dan u l-kumpaniji tal-Istati Uniti le, jiena ma naqbilx. Aħna għandna suq ta' 507 miljun konsumatur. Issa irridu nibdew nirrealizzaw għadi u nibdew illi aħna għanna leverage, għanna influenza u saħħa. Nridu nizawa, nix kikku kienet xie toqijuħar, t-najdu l ċinizi. E, Waħda mill-ikbar e, matturi fil dinja Għannu musta ċettaw li huma jimponu l-istandir tagħhom fuqna, aħna rridu niżaw il verzi li għana biex unbaħt, tassew inkunu nistaw ngħidu li jridu regoli aħjar. Ġifieri għaliex naħsbu illi sabiex inkun nistgħu niffaċilitaw il-kummerċ Atlantiku l-Unjoni Ewropea biss titada tal-liġi saħar fil kasijiet tagħna li jbassru standards tagħna. Jekk ħajkun hemm il-kummerċ Atlantiku jriġi miżewġ naħat nistgħu irridu nistennew ukoll l-Istati Uniti wkoll jaddottaw ir-regoli u prassi tagħhom u forsi pala ċittadini ta' Stati Uniti kollhom iktar kuntenti li jkunu ktar ħarsin. Mela kollegi qegħdin jitilqu jgħid il-President jekk eh, ħanitlu fid-dialogu le le le le sempliciment ma kellix ċans nbidla l-punt ħames sekondi, Iva, e, naqbel mija, kienem bidla minna ħata li Stati Uniti l-Europa qed issawwar id-dinja bir-regoli tagħha, jina li nara rakul imkien ma rid dan fuq ir-rekord għax ma kellix iċ-ċans. Il-organization u miżuri ta' kontabilità u ta' trasparenza fejn it-trattaw dawn il-kwistjonijiet ta' sorveljenza tal-massa hija importanta għandna bżonn ktar dwar dan. Cornelia, id-dinjiet il jitilqu ġifieri nixtieq ringrazzja l-membri kollha li bawonek, nhar fuq l-ofsinhar Eh, li għad diffiċli għalina. Għanna ngassi għaw il-libet għalli organizza dan anki fuq eh, minn għazir ħafna ġinija toġi ir-reazzjoni tagħna bħala libe għal din privacy Shield se nistennew ir rizultat ta' Data Protection Authority tal-arranġamenti ta' kapaċità tagħhom tal-karta u tad-drittijiet tal-bniedem qabel il adozzjoni possibbli ta' deċiżjoni ta' dekot ta' mill-Kommissjoni. Mela dak kollox minn nista' ma sax kif konklużjonijiet għax in-nies għandhom it-trasport eh, għandhom l-aeroplan ġabdu. Imma sasserina kumment li kellna kontu għawnek li kanna tal-komitatu minn baqa' baqa' ġifieri grifri tassew. tal-lub għajtu hawnhekk iva. Eh, hija xi ħaġa li tassew eh, fisser ħafna meta tibqa' hawnhekk kamis wara l-offsinar, ġifieri tassew grazzi tal-disciplina, grazzi li kellima kollha.